Issa suppost għandkom l-agenda, la bosta l-agenda, jekk ma x kummenti. Eh, l-agenda ħatkun eh, ħatibqa kifini u ħanaħdmu fuqa kifini. Hemm bidla żgħira, qabilt ma' rapporter ma' Berger għal punti 8 u 9 dawn ħajjiġu posposti għall għali messa. Dan huwa l-pakket ta' Lisbona, il-pakket eh, il-pakket ta' Lisbona. Il-pakket la' Masur. U għat eh, mannix eh, l-opinjoni tal-servizzi legali għanna bżonna din biex inkunu nistaw ikonna l-iskambju tal-opinjonijiet u jkonna pozizjoni eh, sostantiva u fuq din il-kussjoni daqsek importanti fuq il-talba ta' Mrs. Hawk ta' Sinjura Haw kani iposponu kol il-punt 12. Minħabba li ħanneħuhom dawn il-punti mill-aġenda, nissuġġerixxi illi nibdew id-dibattitu tagħna b'diskussjoni konġunta fuq eh, suġġeriment li jiġi emendat l-artiklu 136 eh, ta' TFU. Għedin nitkellmu għawnek, eh, għedin għan nitkellmu għawnek mal-Komitat AFCO Mela, is-sur għaw uh, is-sur Kozzolino wkoll ħaj jitkellem ukoll flimkien ma' Elma Brocca. Mela dik hija l-aġenda tagħna m'hawnx kommenti għalhekk ġiet adottata. Issa, xi ħabarit min-naħa tal-President? L-għennet? fl entuzjazmu tagħna l tal tal-Baġġiet jemmen illi jemmen illi eh, minħabba eh, il-data eh, ta' twelit Jiena fil-fatt qiegħed f'pożizzjoni tajba li nitkellem dwar eh, il-senattiva għal persuni eh, anzjani. Il-sekretarjat iċċekkja dan u jekk ma ħadd li oġezzjona jiena ħan firma eh, itra la bozz tagħha eh, ġi ċirkulat u ngħidu li aħna favur illi ikonna din il-sena fl-2012 dedikata għal active aging. Għaw xaħat li huwa kontra din litra le. Tajjeb ħafna? Mela adottajna litra u kol. U Għalhekk jien qed nifirma fissem il-kumitat kollu. Aħbarijiet oħra. Irċivejna anka intom itra minnant il-President Buzek fuq l-State of Play fir-rigward tal- l-implementazzjoni tal-proġett pilota tal-2011 eh, dwar eh, il- Dawn japplikaw mal-istituzzjoniet kien proġett pilota, inizjalment u lan bażiku kien li issir entità attività li tkun qed taqdi għal ħtiġijiet ta' tliet istituzzjonijiet. Naseb tiftakru tajjeb li James Ellis kienet eh, qed tappoġġja kienet dik li bdiet dan eh, kien dak li beda l-proġett. Fassal dokument li jinser natikom u forsi James ikun jista' jtina aġġornament dwar fej qegħdin fejn insabu anke jtina linja gwida fuq fejn ser nimxu minn hawn mill-litra tal-President Buzek James mela. Iva, grazzi tassew, grazzi tal-li poġġejt dan il-punt fuq l-agenda tal-lum, jena naħseb li bażikament din hija daqsxejn sorpriża hawnhekk f'termini budġetari li naraw proġett pilota li qed jiġi trattab dan il-mod. Dan ħareġ mill-linja budġetarja tal-2010 U din kienet li inwafqu sistema interistituzzjonali biex taraf xejri dominanti fuq kwistjonijiet prinċipali politiċi. Il-linji budgetari provdu analizi komuni fuq kwistjonijiet prinċipali u li għandhom ikunu disponibli għal min qed jagħmel ifassal politika u din hija bejn l-istituzzjoni tal-Kummissjoni Konsilu Parlament u anki jużaw sistema biex din is-sistema titwaqqaf malajr u tibda taħdem fl-2012 din il-litra li rċevejna mill-President Buzek naħseb tisħaq tlet linji importanti ħafna l ewwel net il-proċedura task force li twafqet għat tlet istituzzjoni prinċipali, anki il-Servizz Estern tal-Unjoni Ewropea, u bħali parti ta' dan nsibu linji gwida formali għall-implementazzjoni tal-proġett pilota u fil-fat issa qed ikun hemm flus li qed jiġu allokati għall-2011. Lan ta' dan il-proċess tal-EUISS u li twaqaf żewġ dokumenti sa' tmim tal-2011 u jekk intom tistaw tużawhom bħala proċess biex tużawha bħala sistema, forsi waħda minnhom tkun analiżi tal- l-ambjent ekonomiku, politiku, ambientali li jista' jintuża fl-20 sena li jmiss u kwistjoni oħra għandhom xjaqsmu mal l-sfidi prinċipali politiċi li aħna nixtiequ naffrontaw fit tliet istituzzjonijiet. ġifri mill-2014 sa l-2019. Xi fisser dan kollu? L-għanijiet prinċipali ta' fuq meda twila ta' żmien tal-proġett pilota u li joħloq kooperazzjoni bejn l-impjegati tal-istituzzjoni differenti sabiex l-Unjoni tkun tista' tibbenifika minn analiżi ta' livell oli anki xejrit li jinqalaw U dan bla dubi ser ikun pass fid-direzzjoni din, parazzjoni tajba, u hawnhekk ikollna strategija Ewropea, sistema ta' analiżi li tissejjaħ as person. Mela, sabiex nżomma l-ħin tiegħi il-proġett jekk il-proġett pilota jkun ta' suċċess, il-Kummissjoni ser tipproponi arranġamenti formali għall-artiklu 49 għal regolament finanzjarju sakemm dan ikun tkun sistema formali, però aħna ovvjament rridu naraw kif ħajżviluppa l proġett Nixtieq nissuġġerixxi wkoll li aħna ġejna mitluba mill-istituzzjonijiet biex naraw kemm ħajġu allokati flusa dan il-proġett. U anki nkun nistgħu ntukom rapporti regolari dwar dak li aħna nħossu li huma żvilupp interessanti. Hekk ukoll kif l-istituzzjonijiet jibdew jaħdmu mod strateġiku Très bien, merci James. Je crois que c'est un excellent travail. à ce James, jina naħseb li a bieċa xogħol tajba ħafna. Issa kif fakkartna ntissas da ser jiddependi minn mod kif jiġi implementat il-proġett pilota, però kollox qed jipponta lej il-fatt li dan huwa il-bidu ta' twaqqif ta' entità li ser tkun importanti ħafna u anki proċedura li ser tkun importanti għat l-istituzzjonijiet importanti f'termini ta' li nitalmu perspettiva fuq meda twila ta' żmien u anki naħdmu biex naħdmu aktar b'mod għaqli. Jinaseb dan huwa importanti anki tlet istituzzjoni huma konxi ta' dan il-Kummissjoni anki nil-prezenza ta' direttur ġenerali fostna l-lum nafu li dawn qed jaħdmu bil-qrib u intom edin tilqaw proposti għal budgets li ġejjin u James ser ħajkompli jaħdem ukoll ma' Francesco għal rapporta tal-2012 u ħajkonna wkoll rapporter li ħajaħdem fuq il-finanzjament sostenibli. Mhux qiegħed preżenti ma' na persor jkun involut. Għanna u koll il-taħbar dwar il disponibilità tal-lingwi, għanna u koll il-web streaming li huwa għaddej. Għanna u kol id-detalji tal-dokumenti li intom tistaw tħarsu online, dak li għandu xieqsam ma l-implementazzjoni tal-budget tal-2010. Irrit najdilkom u kol li aħna irċevejna u fil-fazzerna dilkom din l-informazzjoni, irċevejna kopja tal-letra fit tatlita ta' frar u din hija mill-Kummissarju Lewandowski li intbatet il-presidenti kollha tal-istituzzjonijiet bl-inklużjoni tal-president tagħna tal-Parlament, Sur Buzek. U f'din litra huwa qed jgħidilna eżattament eh, ġentilment uh, anki għaddinna xi rakkomandazzjonijiet rigward anki jgħaddi informazzjoni l-presidenti tal-istituzzjoni tal-mod kif qed ifasslu l-ħidma tagħhom Anke l-budget sal-2012, aħna nafu kif huma l-affarijiet fuq livell budgetarju, nafu li l-istituzzjonijiet irridu jilimitaw il-nefqa tal-ħidma tagħhom u l-Kummissjoni għandalan li tagħti eżempju. Però bla dubju jrid ikun hemm sports biex innaqsu il-ħela fl-istituzzjonijiet. Punt li ta' fuq l-agenda. L-approvazzjoni tal- minuti tal-laqa ta' qabel. Memx minuti għalek din eh, dal-punt bizniħ diġa l-estajnieh, pero għanna punt addizjonali tlita a il il-prezentazzjoni mill-co-rapporters tal-Komitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali proposta biex namendaw eh, trattament fuq il-ħidma tal-Unjoni Ewropea. Dan kollu qed nitkellmu fuq iż-żieda ta' disciplina budgetarja. Iż-żewġ co-rapporters qegħdin fostna, is-Sur Gualtieri fil-Fazzer jibda u mbagħad għandna sur Brock. Grazzi tas-Sur Sur President, mela flimkien imkien ma' Sur Brock aħna ħassejna li kun xira biex nippreżentaw dan is-suġġett lil kummissjoni Kumitat tal-Budget għaliex aħna nħossu li dan huwa suġġett li għandu implikazzjoni twiesa u anki jolqtu il-problemi li din il-kumitat tħares lejhom. Kif tafu għabbażi tal proċedura simplifikata ta' reviżjoni ta' Trattat tal Lisbona 48-6, il-Parlament irid jagħti opinjoni għal dik li riforma li il-Kunsil bi proposta minnaħa tal-Belġu diġa għalet fil-laqa taħta ta' Deċembru li għanda proposta ta' revizjoni għal għal l-artiklu 136 ta' trattat. Issa din ir-reviżjoni tajt li l-istati membri fli għandhom il-monita tal-euro ikunu jistaw iwaqfu mekkanizmu ta' stabilità biex jattivaw affarijiet partikolari taħt ċertu kondizjonijiet. Issa, aħna ħassejna li tkun ħaġa utli li jkollna skambju ta' opinjonijiet fuq dan il-punt hawnhekk, anki jekk il-Kummissjoni ta' il-Kumitat tal-Budget mhix daqshekk involuta fil-proċedura għaliex aħna rapporters nafko. Mbagħad hemm rapporti minnaħa ta' ikon u għaliex dan il-punt huwa ta' punt importantismu kif il diskussjoni ta' tarwisa li qed isiru dawn il-jiem fuq il-governanza ekonomika tal-Unjoni Ewropea u anki fuq il-ġejjini tal-Unjoni Ewropea. La dubju, aħna edin naraw kif qed jiżviluppaw l-affarijiet u ħan jisuna responsabbli meta naraw sensitività kbira ta' dan is-suġġett. U għalhekk naraw li jkun hemm responsabilità Responsabilità però ma tfissirx biss li nonqsu mid-dmirijiet tal-Parlament u niddiskutu neżanalizzaw il-problemi u anki il-kritika ta' proċedura ibsa pal dik li il reviżjoni ta' trattat ta' Lisbona. Hawnhekk ma qed ngħid xejn dwar it-ħassib ta' natura ta' proċedurali li jolqtu l-opportunità ta' din il-proċedura partikolari meta nqisu wkoll possibiltajiet oħra anke l-implikazzjonijiet politiċi. 27 ratifika minnaħa tal-istati membri li ħajżommu l-Ewropa bla nifs sal-2013 u ħajkun hemm ukoll 27 stat 27 parlament li jistgħu wkoll jiftħu negozjati forsi anki jirrikattaw l-Ewropa lix blok ta' proċedura ta' ratifika jista' jkollha konsegwenzi diżastrużi anki eżistenzjali f'dak li l-eżistenza tal-munita waħdina, però barra dawn kwistjonijiet l-aktar speċifiċi, jiġifier ta' natura kostituzzjonali, il-punt li aħna xtaqna inqajmu hija ta' mertu ta' sustanza għal raġunijiet li ġew diskussi anke mill-Kunsill Ewropew, intib ta' proposta li qegħdin nistennew qiegħda tħaddan mekkaniżmu intergovernattiv, iġifieri estern mill-sistema istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea. Mekkaniżmu attwali li jaħdem għabbażi ta' differenza artiklu 128 jiġi attivat minn proċedura biex najdu laek komunitarja minn proposta tal-Kommissjoni u hemm 70 miljun fil-budget tal-Unjoni Ewropea. 60 biljun minnaħa tal-Unjoni Ewropea. U rridu najdu li dan irrid ikompli jaħdem ukoll fit-tadħul fis-seħ tal- perspettiva finanzjera ta' wara ġifri l-mekkanizmu li ġew attivati f'Mejju li għada jistaw jiġu attivati biss minn dan il mekanizmu li jimbat ser ikun esklusivament mekanizmu maħlu mill-istati membri bejnietu. Għalek, barra l-impjant kostituzzjonali, xri mux metodu komunitarju, ma metodu tal-Unjoni Ewropea kif uħut rridu jsejħulu mill-Prim Ministri tagħna li uħut minnhom rridu jsejħulu. Dan itwasal ħafna tħassib. Wara kollox rajna diskussjoni fl-aħħar Kunsill Ewropew rigward proposta ta' patt ta' kompetittività li barra mill-mertu tagħha kella din il-karatteristika li tintaqqat ukoll għalminu ma l-ewel tfassi li rajna pala element intergovernattiv estern. Allura din ix-xejra partikolari li qed saxħa l-elementi ta' governanza ekonomika però li noħorġuha barra mill-arkitettura istituzzjonali tista' twassal għal problemi li jiena nemmen ikollhom implikazzjonijiet ġenerali anki fuq ir-rwol u l-impatt li ħajkollu fuq il-budget Ewropew u anki il-proċessi l-aktar ġenerali ta' governanza ekonomika u anki fuq il-negozjat tal- tal-MFF u rridu naw kif ħajżvolġu l-affarijiet tal-2013, ġifri jeżistu numru ta' punti ta' ostakli li għandu iġelu dawn il-komitat biex iħarsu bir-reqqa u anki jħarsu jkollhom naqat ħassib u jaraw daqsxejn l-implikazzjonijiet li dan it-tip, din it-tip ta' riforma serti kawza Aħna sissa għadna ma prezentajniex tfassil u għalek għedina hawnhekk biex nisimaw u nimxu bl-intenzjoni li namlu dak kollu li nistaw biex insaħħu l-metodu komunitarju, l-istrutturi tal-Unjoni Ewropea, però minnaħal l-oħra wkoll nkunu responsabbli u dim triq li id-dependi ħafna mid-deċiżjonijiet tagħna u anke taffettwa il-ħajja tal-Munita Euro. Grazzi. Merci, mon cher collègue. Elmar Brock. Si tassew Elmar Brock, et issa kieġbok. Sur President, xiftit kommenti oħra? Aħna nafu li aħna ninsabu f'sitwazzjoni pjuttost diffiċli li qed tagħmel deċiżjoni kwalifikata pjuttost diffiċli. Aħna nafu li rridu nikkonsidraw il-fatt li fejn stat membru jħoss il-bailout clause li edha tkun ta' problema dim il-qorti kostituzzjonali. Permetti li nerġa' nirrepeti daqsxejn ruħi. Il-fatturi li qed jagħmluha diffiċli biex inħarsu lejn din is-sitwazzjoni minn eh, b'approċċ soġġettiv stat membru wieħed li jiena naf partikolarment aħjar mill-oħrajn edha timxi b'tali mod li hemm perspettivi li ħajkun hemm x'aktarx bidla fil-liġi primarja komunitarja. Jekk il-qorti kostituzzjonali mhix se tqis il-bailout clause bħala waħda ineffettiva. Hemm rekwiżiti politiċi ġifieri. Issa it-tieni fattur, tieni fatturu li l-euro tista' tkun salvagwardjata jekk ikollna skema komuni ta' bailout Aħna ma nafux eżattament kif ser tider din il-ħaġa, però rridu nagħmlu xi ħaġa. Issa ittiret fattur. Minkejja l-problemi kollha li Roberto semma, <coughs> aħna nistaw namlu dan permezz ta' proċedura semplifikata xekk aħna ser nużaw riforma ta' trattat normali bil-konvenzjonijiet kollha din ser tkun Proċestant ħajedinna żmien li għazbis ħajpermettulna li namlu dan iswiq? Hemm ukoll pajjiż ieħor li jiena ma tantx nafu dan il-pajjiż li jemmen però li kull tip ta' bidla fis-setat l unjoni Ewropea iridu jfissru referendum. Għalhekk għal din ir-raġuni mhux neċessarju jew mhux daqshekk forsi importanti. li fi klim ieħor li ġifri din iż-żida fil-wieħed tlieta sitta a tkun tista' saħħaħ il seta tal tal-kunsil aktar milli ta' istituzzjoni oħra, x'ovvjament inti tkun intergovernattiva, mbagħad nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn aħna rridu nsaqsu lil nfusna. Li jekk aħna ser ners u lejn approċ intergovernattiv għalhekk ma jieċi kuna hemm aktar rabta l-istituzzjonijiet komunitari, fil-passat dan dejjem kien il-każ li soluzzjonijiet intergovernattivi dejjem kellhom ikunu ibbażati fuq uh, il-fat li jagħtu aktar seta lill istituzzjonijiet biex jitrattaw ma' ċertu affarijiet. Umbagħad meta it-trattat ikun jista' jiġi ammendat din is-seta tkun tista' eh, tiġi trasfejta f'politika tal-komunità, però jekk aħna ser nżommu din il-ħaġa barra mill-ewwel jum, Naħseb li hemmhekk qed nkunu qed nkorru sewa xi konna riskju hemmhekk. Hemm setat istituzzjonali li jistgħu jiġu żviluppati li mi xejn bħal l-Unjoni Ewropea kif nifmu aħna llum. Viżjoni oħra li ġejja minn pajjiż ieħor li jiena nafu sew dan il-pajjiż f'termini ta' suġġerimenti għal patt ta' kompetitività u hemmhekk m'għandna l-ebda referenza għal Parlament Ewropew. Il-Kommissjoni qed tissemma bissa kemm tagħmel analiżi wara 12 xahar u tissuġġerixxi wkoll li ikun hemm assembleja ġdida ta' parlamenti nazzjonali li jitrattaw ma' kwistjonijiet ta' governanza ekonomika. Jekk din kollha verament isseħ, il-ħtiġijiet ta' swieq Naseb jikkawżaw żviluppi allarmanti. Jekk aħna nħarsu li kwistjoni toħra li huma marbuta ma' situazzjoni direttament jew indirettament, u jkollna serje ġodda ta' rizorsi, bat rridu naraw eżattament fejn ħankunu mexxin. Dan nistgħu ndumu niddiskutu fuqu fl-24 u l-25 fil-Kunsill. Jekk l-ebda deċiżjoni ma tittieħed fil-Kunsill jew l-Unjoni Ewropea ma tilħax deċiżjoni, dak li ma nixtieqx nara jien u li il-swi imur ħażin fil-27 ta' Marzu. Allura rridu namlu pressjoni permezz ta' dati ta' skadenza u anki meta uħorġi l-opinjoni, ma nafx. Ma nafx jek nistawx namlu dan minħabba l-kwistjoni ta' responsabilta. Ġifiri, nistaw naħolqu din il-pressjoni aħna? Pero responsabilta tinsabx dibissawnek fil-parlament, responsabilta teżisti u koll għal-parlament, għal-kunsil u għal-kommissjoni. Allura l-din ir-raġuni jiena nixtieq inħedġiċkom biex tikkonsidraw fl-imkien magħna kif aħna nistaw nibdew ix-xogħol hawnhekk. Sabiex il-punti li aħna semmejna forsi aħna ma jistax ikollna approċ integrata lissa, però almenu nibnew punt, pont bejn l-istituzzjonijiet Ewropej mill-ewwel ġurnata sabiex ma jkollniex soluzzjoni antikomunitarja. Pero jkonna soluzzjoni sat li ta' triq tan nofs. Aħna rajnija seħdin il ħaġa fil-passat u għalhekk aħna interessati fl-opinjonijiet tagħkom u anki Roberto għamel numru ta' proposti li nista' nappoġġja. Nipprefer li kikun zid dan il-paragrafu wieħed. Dan japplika wkoll għal klawżola ta' flessibilità jista' jixħet l-attenzjoni fuq kooperazzjoni msaħħa u anki istituzzjonijiet komunitarji. Pero għal raġunijiet li semmejna dal-ħodu, għaw aktar kmini, limitazzjoni tana ma restrittivi xeridu nkunu pragmatiċi fl-approċ tona, għalek aħna jiena nħedġiċkom biex nevalwaw l-estenzjoni u naraw sa' kem jista' jkollna pozizjoni tal-parlament, sabiex bekk aħna nkunu nistaw nitlu f'negozjati ċertu livell ta' autorità fil-jiem li ġejjin, sabiex aħna nkunu nistaw tassew nsaħħu din il għada Il-pjan tagħna u dal ġej u huwa konvenzjonali l-pjantana u l nużaw ir rezoluzzjoni fuq ir-rapport li bekk inħarsu li l-pakket sħiħ kollu kemmu. Anki jekk aħna forsi mhux qed inħarsu lejn il-patt ta' tkabbru stabilità, l-perspettivi finanzjari u r rizorsi tagħna stess, però ir-riżoluzzjoni forsi tista' tkun opportunità għall parlament biex tagħtina il-viżjoni tagħha l-pakkett kollu kemm huwa għalhekk utli li kolna l-esperjenza u l-opinjonijiet ta' dan il-Kumitat. Grazzi. Euh, Grazzi. Aziz kollegi, bosta. Kollegi talbu biex jitkellmu. Jew nkunu ċari dwar l skeda li għanna disponibli. Kif jinsabu l-affarijiet bħalissa? Meta suppost dan irid jiġi adottat fil-Kumitat AFCO? Umbat meta ir-riżoluzzjoni u l-opinjoni tal-Kumitat Afko dwar ir-reforma ser tiġi proposta Xini, x'inhi l-iskeda dwar dan is-sur Gualtieri ġoġba. Kif fakkar il-kollega Brock, il-Kunsill qed jitlobna. Qed jitlobna biex nippermettu illi huwa jgħaddi għall approvazzjoni tal-bidla ta' trattat fil-laqgħa li jmiss tiegħu fil-laqa tal-24 u l-25 ta' marzu. Dan ifisser illi oriġinarjament eh, kena skeda eh, viċin ħafna bl-approvazzjoni tal-Parlament fl-ewwel plenarja ta' Marzu u għalhekk kellha tkun proċedura illi kellha diġà tibda. Aħna se nippruvaw nżommu l-ewwel plenarja ta' Marzu bħala l-ewwel ipotezi anke jekk preferejna nużaw xi elementi ta' flessibilità biex nipermettu li kunem dibattitu aktar mifrux fil-parlament. U anke fost l-istituzzjonijiet l-oħrajn li jridu wkoll jagħtu l-opinjoni tagħhom. Aħna iżda ġbidna l-attenzjoni illi bħala fallback position huwa wkoll possibbli illi napprovaw fil-mini plenary, ġifieri t-tieni plenarja ta' Marzu. Biex bekk il-Kunsill fl-24 ikun jista javanza. Dan huwa dwar il-kalendarju tagħna u dwar il-kalendarju tas sitt proposti il-President Buzek fil-Kunsill Ewropew penja ruħu dwar proċedura maġla Ista' jiena jidirli anke jekk minixi espert illi għandna bżonn ta' aktar ħin u mhuwiex marzu il-punt ta' wasla tagħna. Dwar il-kumitati għafkol, komitat kumitat Ekon. Ekon diċa qabes l-iskadenza għall-emendi waslu fil-fat tal-emendi ta' kompromess u ma nafx meta ser jivvutaw fl-ekon mm, kollin ermakom illi ma niftakarx. Dwar afko, aħna waqafna laqa għall-14 tax xar fejn ser niddiskutu l-abbozz li aħna ser niprezentaw un dwar il-vot fih dan il-komitat afko dan jista' jsir jew flaqa straordinarja ġewwa Strasburgu nhar it-tnejn biex nivvotaw il-ħamis jew inkella fil-laqa ta' wara, fil-ġimma ta' wara tal-komitati mill-14 sa' 17 u nivvutaw fil-mini plenary ta' marzu. Tajja pwis, dan dejjem jekk jekk niddeċidu qabel ma nħarsux l-iskadenza ta' marzu tista' tkun għażla tassew b'saħħitha kif kienet jgħid il-kollega Brock. Grazzi issa is-Sur Alvaro. Grazzi. Grazzi lill-kollega Gualtieri, mod partikolari lill-kollega Brock. Naħseb li smajna analiżi tassew interessanti. Jina naf uh, Sur Brock nafu sew. Jek fistan, forse nistan għatih parira unek nista' ngħidlu li bażikament jiena naħseb illi aħna irridu nsegwu dak li huwa qal, imma irridu nħarsu lejn l-iskadenzi wkoll. Aħna ġejna mitluba biex ikonna proċedura responsabbli hawnhekk fih dan il-Parlament u għalhekk naħseb illi l-kwistjoni hija sa li ma punt qed naħseb mod partikolari dwar il-kwistjonijiet marbuta mal-koordinazzjoni ekonomika il-patt tal-kompetitività Issa, il-mod kif inhu miktub, id-dokument dan ser jaħdem fuq bażi intergovernmentali. Ser u għalhekk aħna fir-rigward tal-ftehim Swift, aħna ridna nikkonvinċu lil kunsill biex jinkludi emenda fit-test tagħhom tiegħu stess. Ridna niżguraw illi l-lingwaġġ illi aħna ridna jiġi inkluż ukoll fit-test tal-kunsill. U dan waqaf preċedent naħseb illi fil-qasam tal-kompetizzjoni l-involviment tal-parlament nistaw nejdu illi l-antana għandu jkun illi l-parlament jiġi meħut in konsiderazzjoni wkoll fit-test tagħhom. U għalhekk naħseb dan jista' jkun possibbli dwar il-patt ta' stabilità. Jiena interessat fil-fatt jekk aħna ux ser nitkellmu dwar reverse majority hawnhekk fl-artikolu 136. Iġifiri, ikun hemm sanzjonijiet awtomatiċi. Aħna senżom u din l-idea ta' reverse majority jew inkella. Taħseb li huwa possibbli illi t-test tal-Parlament jiġi mdaħħal fit-test tal-Kunsill. Għaliex aħna rridu niżguraw li aħna nkunu nistgħu nelbu noqasijiet li ġew identifikati. Grazzi tassew, Onorevoli Truppel. Grazzi ta' sew President, grazzi l-esperti u koll. Jiena nixtieq nagħmel mistoqsija ta' segwitu u norbot ma' dak li kien għadu kemm jgħid is-sur Alvaro. Jekk fimt kollox sew. Issa mid-deċiżijiet dwar din il-kwistjoni dwar il ta' kompetitività ser ikun fil-25 u 26 ta' Marzu biex huma jieħdu d-deċiżjoni jridu opinjoni mingħand il-Parlament. Aħna mħasba ħafna dwar il-politika tagħhom bħalissa għaliex qed issir aktar intergovernmentali u l-Parlament qed ikollu dejjem anqas rwol. Ma naħsibx dan jaġixxi fl-interess tagħna u għalhekk mistoqsija, il-kwistjoni hija simili għal dak li kienet jgħid is-sur Alvaro. Għanna l-opportunità li nsemmaw leħinna, irdu nkunu responsabli, irdu nżommu ma l-iskadenzi, imma aħna ser nkunu nistaw. Nsemmaw leħinna unek Aħna rridu stqarrija serja hawnhekk. Ma nistax ikonna dokumenti ta' tranzizjoni biss, imma irridu xi tip ta' lingwaġġ illi jkollu saħħa seta' politika u legali biex aħna nkunu nistgħu nirpu xi ħaġa hawnhekk. Dan suppost huwa patt irriduna nżommu mal-iskadenza u aħna rridu rwol importanti fil-proċess. E kif dan jipproċedi u għalhekk aħna interessati ħafna fl-idea tagħkom dwar kemm għandna marġni għal manuvra hawnhekk. Grazzi. li Kalfin. sa drugi dokumenti, f други документи, Grazzi ta' sewa. Il-problema miex kwistjoni marbuta mal-emendi għatrattat trattat ta' Lisbona. Iżda il-problema qed joħloq dan il-patt ta' kompetitività illi beda fl-aħħar laqa tal-Kunsill u jiena xi ftit xettiku f'dan ir-rigward. Ma naħsibx illi l-emendi ser ikollhom impatt fuq l-istabilità finanzjarja fih dan iż-żona euro. bħalissa għanna koordinazzjoni intergovernmentali u issa qed tiġi propost, qed tiġi proposta koordinazzjoni fuq livell aktar oli biex ikun hemm l-impatt meħtieġ. Jiena naħseb li aħna nistgħu ninsistu dwar soluzzjoni illi tkopri l żona euro wkoll, soluzzjoni illi tkopri lil kulħadd. Mhux biss l żona euro ma l-istati membri kollha u għalhekk tkun politika Ewropea ġenerali u naħseb li aħna rdu ninsistu biex naħdmu fuq dan il-livell. Naħseb li din il-kwistjoni trid titqajjam fih dan il-Kumitat tal-Budgets għaliex hekk il-Kunsill il-Kummissjoni jinsistu dwar l-idea li dan l-istrument irid ikun neutrali fir-rigward tal-budget. Huwa impossibbli li dan ikun neutrali fir-rigward tal-budget għalix il-budget sal-punt li l-budget ma jkollux il-garanzija meħtieġi meħtieġa u fl-interess tagħna illi nissalvagwardjaw l-istabilità tal-politika Ewropea, tal-budget Ewropew u tal-proposti kollha l-oħra. Proposti li suppost qegħdin iżidu l-istabilità. Iżda jiena ma naħsibx dan nistgħu nagħmluh billi nżidu il-riskju jew innaqsu riżorsi ma nistgħux nappoġġaw proposti ta' dan it-tip. Jekk l-istituzzjonijiet mhumiex parti mis-soluzzjoni għal problemi kbar, mela allura jiena naħseb illi ser ikun hemm telf kbir ta' fiduċja. Il-pożizzjoni tagħna trid tkun waħda simili. Urdu nsibu s-soluzzjoni xirqa billi niżaw il-mekkaniżmi li aħna għandna aċċess għalihom. l-Onorevoli Surjan, grazzi tassew. Jina naħseb illi l-kwistjoni tal-istabilità tal-euro hija marbuta mill-qrib mal-budget Ewropew. Jina naħseb illi din hija kwistjoni illi rridu narġgħu nitkellmu dwarha. Hija xi ħaġa li nistgħu nitkellmu dwarha wkoll fil-laqgħa tal-koordinaturi. Il-Parlament ma jridx jgħamil b'saten firroti imma jrid joħloq modija illi tippermetti biex insibu soluzzjoni. Huwa faċli li nagħtu impressjoni illi aħna qed nissuġġerixxu l-gvernijiet qed jippruvaw isibu soluzzjoni soluzzjoni li tkun intergovernmentali u flok naraw l-affarijiet minnaħa istituzzjonali tagħhom u għalhekk jiena naqbel ma dawk kollha illi għadhom kemm jgħidu illi din mhix l-aħjar soluzzjoni. Hija soluzzjoni illi ma tkunx waħda demokratika. Jina nħoss illi aħna rridu nippruvaw insolvu din il-problema bl-aħjar mod, l-iktar mod xira. Irridu nniedu pjan B. Iġifiri, ma rridux niblokkaw il-proċess fil-laqa ta' marzu, imma irridu nevitaw illi kunem xi xkil, xi twaqif marbut ma dan. Irridu nagħmlu kif qalet Helga, dan huwa patt u rridu naħsbu dwaru. Irridu naħsbu dwar patt u naġixxu f'dan ir-rigward għaliex nixtiequ l kunsill u ċittadini Ewropej iħossu li aħna qegħdin ta' bilħaq naħdmu għall-istabilità Ewropea. L-Onorevoli Duran. Iva, Presidentina naqbel ma kellima ta' qabli. Naħseb li dinja kwistjoni strateġika importanti. Sissa fid-dibattitu tal-budget, marbut mal-budget, liktar fil-rigward ta' risorsi propri, edna li sur ikun il-parlament ser jiġi konsultat. Iżda jista' jkun illi l-affarijiet mexjin fid-direzzjoni li aħna ma rridux illi jimxu fija. Qegħdin naraw dokument dossier bħal dan li huwa tant importanti aħna ta' bilħa irdu nagħmlu pressjoni hawnhekk. Minħabba l-iskeda ma naħsibx li għandna ħafna ħinx naħlu. Il-25 ta' Marzu ser ikun tard wis irdu nadottaw dan fl-ewwel sessjoni plenarja ta' Marzu. U rridu nieħdu vantaġġ mill-ħin li għandna disponibbli minn issa sa' Marzu biex nippruvaw insibu pożizzjoni b'saħħitha. Għandna ħafna kwistjonijiet hawnhekk l-istabilità taż-żona ewra l-ewwel qabel kollox. Aħna maħniex nuru l-pozizjoni tagħna mod b'saħħtu hawnhekk dan huwa sinjal ħażin. Kif qal is-sur Alvaro, rajna kif għaddejna l-budget. Kien proċess xi ftit imħawwat u rridu nsibu strateġija tajba fih dan il-Parlament. Grazzi Isabel, l-Onorevoli Bukrox. Grazzi fil-qosor. Jina ma naħsibx illi din il-kompetittività, din l-idea tal-kompetittività irridu narawha mill-punt di vista ta' jekk tattix aktar jew tnaqqas il-poter lill-Parlament. Iżda minn l-oħra ma rridux naraw lanqas mill-punt di vista tal-budget. Jew. Fl-ewwel istanza. Għaliex din l-idea turi għall-inqas illi issa l-Kunsill Ewropew irnexxielu, iġifieri fl-aħħar induna illi l-kompetitività il-kwistjoni tal-kompetitività hija l-qofol tal-kwistjoni għall-istabilità kollha taż żona euro u anke lil lin mid-żona euro jiena naqbel perfettament ma' jvajlo illi din mhix kwistjoni biss għal żona euro imma għandha tkun kwistjoni għall-Unjoni Ewropea kollha mhux għaliex jiena ma toġobnix l-idea ta' Ewropa fuq pass wieħed jew tnejn. Imma jekk aħna rdu naraw l-istabilità tal-Unjoni Ewropea kollha Mela allura iż-żewġ affarijiet tant huma marbuta flimkien illi ma jistax ikonna l-istabilità tal-euro mingħajr l-istabilità tal-pajjiżi l-oħra u viċeversa. versa. Anke jekk huma żgħar. U għalhekk bħala konsegwenza jiena naħseb illi l-ewwel aħna irridu niksbu aktar informazzjoni mill-gvernijiet respettivi li qegħdin jippromovu din l-idea. Xiridu jiksbu eżattament għaliex bħalissa f'dan il-waqt l-affarijiet mhumiex ċari. U jekk dan jista' jizri fifrar, mela fi frar, mela allura tfadlenna ħafna ħin fil-bidu ta' Marzu biex aħna nfasslu riżoluzzjoni fil-Parlament Ewropew biex l-opinjonijiet tagħna jinstemmu. Grazzi. Grazzi. L-aħħar kellim l-Onorevoli Haglund. Iva, President, jiena kont wieħed mir-rapporters tal-pakket tal gvernanza ekonomika fejn aħna għandna rwol fih u marbut ħafna ma dan is-suġġett. L-ewwel net nixtieq ngħid illi fil-grupp ta' rapporters li qed jaħdmu dwar il-pakket tal-gvernanza ekonomika li ġimniedi f'Settembru. settembru Kien hemm ħafna diskussjoni marbuta mal-fatt jekk aħna għandniex norbtu dan l-affarijiet mal-pakket jħor biex nużaw il-pakketti li diġa għandna. Għaliex il-Parlament huwa involut biex bekk aħna ikonna nsemmu, nkunu nistaw nsemmu leħenna, faffariet oħra l-Konsil jista' ma jinvolvinix. Din hija kwistjoni strateġika fejn aħna kellna esperjenza tajba, esperjenza ħażina wkoll meta provajna naqdu l-affarijiet. Jiena naħseb li huwa importanti biex aħna nkunu li aħna nkunu responsabli illi fil-partijiet li ġew proposti fejn għanna deċiżjoni aħna irridu naħdmu dwarha rridu nresqu leġislazzjoni tajba aħna ekser nagħmlu bil-pakket ta' gvernanza ekonomika li qed jiġi indirizzat fil-Kumitat Ekon u hemm skadenza marbuta miegħu. Din il-ġimgħa skadenza dwar l-emendi. Dan ser njorbod dawn l-affarijiet flimkien. Iżda l-parti l-aktar diffiċli hija li hemm affarijiet ġodda li qegħdin iseħħu għaliex b'mod formali il-Kunsil qed jaħdem dwar l-istess pakket ta' gvernanza ekonomika fl-istess waqt li ħna qegħdin naħdmu dwaru. Iżda, pereżempju Sarkozy u Merkel kapijiet ta' stat oħra qegħdin jaħdmu dwar affarijiet ġodda illi m'għandhom status formali għaliex il-Kunsill ukoll huwa obbligat illi jaħdem dwar l-istess pakket ta' gvernanza li aħna qegħdin naħdmu dwaru għandhom grupp ta' ħidma li huwa mmexxi mill-Ungeriżi fost l-oħrajn. U għalhekk dan huwa proċess komplikat għaliex il-ġurnalisti u l-mezzi tax-xandir u diskussjoni pubblika hija dwar affarijiet li b'mod formali laqas biss jeżistu fl-istess waqt għandna proċedura normali aħna marbuta ma' dan il- pakket ta' finanza ekonomika, u għalek l-approċ tijaj u għalli aħna nibqaw naħdmu dan il-pakket illi u għamek jazisti u ġim il-konsil naf illi kienem xie rapporters illi daħlu xie elementi illi ma kienux fil-proposta inizjali bħal Eurobonds, per eżempju, xie affarijiet oħra li nistaw ma naqblux dwarhom f'din il-kamra f'dan il-kumitat, iżda daħlu xie elementi ġodda u jisu bħal bnejna fuq dan il-pakket li diġa kien qiegħed hemmhekk dan huwa l-approċċ kostruttiv li nistgħu nieħdu. Għaliex jiena ma nieħux gost li jgħidulna li aħna ma aħna nagħmlu xejn. Irdu nifukaw fuq affarijiet illi jinsabu hemmhekk u mhix ħaġa faċli meta l-kunsill qed jaġixxi fuq ħafna affarijiet fl-istess waqt jiena nixtieq ngħidilkom illi il-pakket ta' gvernanza ekonomika huwa marbut ma' din il-kwistjoni u għadu miftuħ l-emendi l-iskadenza hija din il-ġimgħa. Grazzi President. Grazzi ħafna. Mix nirringrazzja l-daw kolla li tkellmu. Għandu xiftit uh, kommenti, nix namel fismi stess. Kif għallu rapporters? U anka l-maġġoranza tal-kellima, u dimna għanna il-ħtieġa li naġixxu b'mod veloċi, nieħdu deċiżjonijiet malajr. U ma nasibx, uh, ma nix għazlaħlif li nieħdu deċiżjoni politika, dan kollu waċar. ċar personalment nista' nżid illi ħasra illi il-gvernijiet jihdu daqsek eh, fit-tul biex jihdu deċiżjonijiet u issa donnom qegħdin jħeffu l-affarijiet iżejjed. Ħafna mill-kellima għamlu kummenti li jaqblu ma dawk eh, ta' rapporter maħniex kuntenti bis situazzjoni li qegħdin fiha kikun preferu li jkollna strument li jkun differenti li jkun wieħed Ewropew, jkun wieħed komunitarju. U imma għanna dimna din is-sitwazzjoni politika fejn eh, huwa uh, diffiċli ħafna li wieħed eh, jagħmel xi ħaġa fil-politika uh, wieħed irid iqisu kol ir-realtà u dan huwa każ um, ta' dan it-tip. Nasib il-membri kollha femu tajjeb li hemm tliet kategoriji ta' tekst differenti involuti. Il-għonet għanna il-mini triti, il-amenda zaħira li ħassir fi trattat, iġifiri l-emenda marbuta mal-artiklu 136, u emek il-parlament għandu l-possibilta illi jagħmel il xogħol tal-kunsill aktar diffiċli anka jinterrompi il-proċess għax jekk il-Parlament jirrifjuta din l-adozzjoni simplifikata, allura jrid tintuża il-makkinarju e, e, tqil tal-konvenzjoni. Imbagħad għandna l-pakket liħor tal-gvernanza ekonomika u kif qal se sema tajja il sur Haglen li jem sitt dokumenti jemmek marbuta ma dan il ta' gvernanza u kienem suġġeriment anka fil-Kunsill Ewropew illi dan il-patt ta' stabilta għandu jiġi marbut ma' patt ta' kompetittività dan ikun jinvolvi idejat ġodda Eh, li involvu eh, anka l-President Van Rompuy anka f'Marzu u jkunem il-Kunsell eh, Ewropew is-Summit għal-ftehim ġenerali f'Marzu illi ikopri il-ftehim tal-Parlament Ewropew fuq l-aspetti legali u jkun hemm il-ftejim politiku bejn il-membri tal-Kunsill u l-affarijiet komplementari li hemm malbuta mal dan il-patt ta' kompetitività aħna hawnhekk qegħdin fil-Kumitat tal-Budget. Il-pakket leġislattiv dwar il-governanza ekonomika mhijiex mhuwiex qiegħed fidejna. Eh, l-istess għal patta kompetitività dan ukoll mhuwiex qudiemna mhux fidejna. Iġifiri, aħna maħniex għafetwati eh, b'mod dirett pala komitat tal-budget. Il-parti li għana hija eh, meta jkun hemm bżonn din il-kontribuzzjoni minnaħa tagħna fir-rigward tal-budget. Jew wara illi jiġi intużat il-budget eh, ikun hemm pożizzjoni fejn ma jistax jibqa' jintuża. Eh Il-mekkanizmu li ġie adottat fid-9 ta' Mejju kellu parti eh, ta' 450 eh, biljun eh, u parti oħra garantita mill budget Ewropew. Il-mekanizmu l-ġdid ħajjieħu jieħu post dan mill-2014 u dan ikun wieħed intergovernattiv Iġvir ma jkunx hemm aspett komunitarju u dan għalfejn dan minħabba illi ċertu gvernijiet eh, speċjalment dawk li mhumiex membri tal-Eurozone u ma jixtiequx jisibħu fih, dawn ma jidux jieħdu ir-riskju illi jkunu involuti b'mod indirett permezz tal-budget fil-finanzjar ta' dan il-mekkaniżmu. Ġviri, il kussjoni l għana qoddimna bħala kumitat tal budgets hija jekk aħniex sodisfatti jew le bil-fat illi em, din is-sistema li kienet waħda temporanja sa l-aħħar tal-2013, iġifiri eh, l-impatt anka komunitaru tal- ta' 60 eh, biljon euro li ġi garantit mill-budget eh, Ewropew u din uh, se jittihdila posta sistema illi ma tinvolvix il-budget komunitarju. Din hija l-kwestjoni kollha, il-kwestjoni hija delikata, forsi anka xi naqra tad-daħqa għaliex aħna bilna uh, mal-mekanizmu li twaqqaf l-10 ta' Mejju fl-2010 ma fl-istess waqt rajna illi il-garanziji mill-budget Ewropa ma kienux finanzjati b'mod tajjeb. Għalek, għanna deċiżjoni li hija politika, u eh, waħda politika illi bija il-gvernijiet konsidraw li l-garanzija impliċita hija differenza bejn is-ceiling tal-perspettiva finanzjarja u l-ammont provdut fil-budget kategorija b'kategorija. U huwa f'dan il-marġini li ġiet ikkalkolata somma ta' 60 biljun dan mandu lebda valur legali huwa hija kustjoni teoretika u dan il-punt aħna għajimnieh dakinhar ukoll li konnedna fil-reżoluzzjoni eh, li aħna votajna eh, fuqa wkoll fil-rapport Boges għadna illi dan l istrument ikun għadu jeżisti irridu insibu sibu eh, bażi legali u finanzjarja biex tigarantixxi il-budget Ewropew. Issa għandna din id-direttiva ġdida u isna ħbejna l-affarijiet. Ma nafx din ix uh, aħbar tajba għal budget għax mhuwiex aktar affettwat, ma nafx. Jiena jekk uh, hijiex aħbar tajba għal politika Ewropea, din id-dimensjoni ta' familja, dimensjoni Ewropea, l-finanzjar ta' l-Unjoni Ewropea. Però minkejja dan kollu li għadni kemm qed, aħna rridu nimxu mal-iskadenzi li semmina rapporter u uh, huma stretti ħafna dawn uh, l-iskadenzi. Jiena nħoss li din ħatkun diffiċli għal kumitat tal-budget. Ġifiri li tkun uh, opinjoni uffiċjali tal-kumitat. Il-proposta tiegħi hija Mm, eh, dwar x'nistgħu nagħmlu ġifieri bħala kumitat tal-baġit huwa li l-ewwel net għanna nqajmu din il-kussjoni fil-laqa tal-koordinaturi, għanna nħarsu fl-imkien lejn il-possibilità ta' kif nistaw noħorġu b'risposta naraw jekk hemm xi ħin biżejjed li toħroġ l-opinjoni min-naħa tal-Kumitat tal-Baġit jekk iva rridu naraw kemm għandna żmien fidejna u jekk m'għandniex żmien irridu naraw kif uh, nistaw nsemmu uh, l-opinjonijiet tagħna. Kien hemm ħafna opinjonijiet differenti fil-kamra, però għandna uh, Isu għanna l-konsensus meħtieġ. Meħtieġa se namlu, se namlu itra minnaħat tal-president, u għanamlu xie emenda. nistgħu eh, nistaw indaħlu għadi forma ta' pozizjoni minnaħat tal-gruppi politiċi. Pero irridu nkunu nafu x'se nagħmlu jekk tibqa' l-istess sitwazzjoni politika, rridu naraw eh, kif se nirrispondu. Kif qalu ħafna fostkom irridu nuħdu l-opportunità ta' din ir rezoluzzjoni f'Marzu fil-plenarja jekk eh, fimt tajjeb ir-rapporter ħajamel rezoluzzjoni ġenerali fuq l-emenda ta' trattat u l-kustjonijiet l-oħra li huma marbuta mal-governanza ekonomika. Ġifiri din ir-rezoluzzjoni tkun opportunità għal-Parlament biex iħabbar eżattament se tkun il-pożizzjoni tiegħu minn dan il-punt il-qudiem. Ġifiri fir-rigward tat-tekst illi ħajkonna qoddimna il-qoddim u l-iskadenzi marbuta magħhom. Għalkemm aħna m'għandniex setat eh, illi nopponu din ir-riforma fit-trattat. Ġifieri, il-Parlament ħajjejt illi bħala skambju tal-ftehim il-vot għal-parlament eh, se jiddependi skont xsej jinata fidejn il-parlament. Rridu nassikuraw li l-parlamenti nazjonali u l-parlament ekonomiku, eh, il-parlament Ewropew ikun involut eh, f'dawn il-pakketti. Għanna rapport u koll ta' Balzani li għanisimaw dal-waqt dwaru. Emmek, se jkonna mezzi ta' kif se jkun hemm dibattitu mal marbuta mal-budget uh, illi jidħol fis-semestru Ewropew. Din il-possibilità tqajmet ukoll għal wara il-perjodu tal-2014. Għalhekk Jiena niproponi li nimxu kif eh, suġġerejt jiena, ma nafx hekk xi rapporter li jrid jitkellem qed nara li sur Brock qed jitkellem qed jikkonċentra fuq xi ħaġa oħra. Anzi, Elmar qed jitlob il-mikrofonu anzi. President, xi ħut mill-kollegi staqsawni mistoqsija. U Naħseb li aħna minna limiti għall-azzjonijiet tagħna f'dan il-Kumitat il-budget tal-Unjoni għandu rwol limitat hawnhekk. għal font tal-bailout, ma nasibx li hemm il il-rwol, ma nasibx li hemm peace bizzejiet U għalek dan wasanna għal budgets nazjonali U anka għana l-kustjoni tal-bailout eh, clause li jem fit-trattat. Ma nafx jekk jistawx ikonna politika komunitarja sa' kem tibqa din il-klawzola. Ġifiri għanna għanna din il-proċedura simplifikata marbutin bija u din ħaj jiddependi fuq eh, l-opinjoni tal-istati membri Umbat eh, tqajmu xi punti mill-Sura eh, l u Sunra Triple fuq eh, l-istituzzjonijiet komunitarji. Hemm kwistjonijiet li ma ġewx dimna kien ħarsu lej il-pakkett ta' kompetittività, per eżempju, dawn mhumiex kompetenzi komunitarji, il-Parlament mhux se jkun involut f'din il-leġiżlazzjoni. il leġizlazzjoni Ġifiri, bazzikament dik is-sitwazzjoni li qegħdin fija palissa. Irridu nippruvaw nibnu dan il-pont bejn l-istituzzjonijiet eh, tal-Unjoni Ewropea u fuq hemm irridu naħdmu. Għandna tliet pakketti differenti quddiemna. Għandna l-amenda fit-trattat Għawnek ma nix il-kodeċizjoni, għawnek l-iskeda Ija l-arma li għandna Umbat għandna l-patt ta' fejn fejn hawnhekk ukoll aħna manna lebda seta. Aħna rridu nkunu nafu fejn għan attakkaw. Il-periklu huwa e, li nistgħu insibu li aħna għadin esklużi minn żewġ suġġetti minn daw it-tlieta li semmejt fejn ħajtħol lura l-Parlament aħna ħanużaw l-emenda fit-trattat il-possibiltajiet kollha li għandna disponibbli. Ħanitolbu pen politiku minnaħa tal Jow, Jew ħanitkellmu ħanużaw dan fil-patt ta' tkabbiru stabilta' aħna nafu li dawn il eh, jekk il-proċessi ma jisirux fl-istess waqt aħna qed nitilfuha l-arma tagħna, il-kollegi tagħna fil-kumitat ikon jifmu ħafna fis-swieq eh, finanzjari donnom li eh, jafu eżatt x'inhu jiġri. Però hemm il-periklu illi il-Parlament jitlef is-saħħa li għandu. U għanna nkunu konxie minn dan. Nirdu nassikuraw illi il-komitat eh, jimxi eh, b'mod professjonali nkunu nafu u kol fejn nistaw nieħdu pozizjoni u fejn ma nistawx nieħdu din il-pozizjoni. Jina r-rol ta' Don Kisho ma joġobnix li li. U dan huwa l-periklu li għanna qoddimna jekk l-istati membri jippruvaw jiksbu xi ħaġa weħidhom mingħajr ma jagħtu każ x'naħsbu aħna. Smajna eh, xnijat dwar dan il-pakket ta', ta dan il-patt ta' kom kompetittività. Ma eh, il-punt importanti li jissema eh, unek kien li il-Kommissjoni ħajkolla rwol f'dan il-kas u din hija importanti ħafna u jiena nkun ħerqan ħafna illi nassikura illi fuq dawn il-kussjonijiet partikolari aħna naraw eh, nistawx eh, naraw jekk da ikonix setat mhux bis teoretiċi Issa, irridu naraw e, jekk ħajkun aktar kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet, allura irridu ikun hemm regoli ċari. Il uh, pajjiżi illi mhux qegħdin fil-juro irrid kollhom il-ċans li jipparteċipaw ma nistgħux ninjorawhom u uh, dawn anka ekonunkli illi uh, e, e, jgħinuna għax hawnhekk hawn perikli uh, ċari reali. Din hija waħda mill-kustjonijiet illi aħna rridu nittrattaw fil-ġranet li ġejjin. Uh, yeah tkellimna ċar u jkun utli illi inti tati taqsira tal-pozizjoni tal-komitat fitra, forma ta' itra. Biex tiċċara l-istrumenti u il-kustjonijiet u nkunu edin rispondu għal tassib tar-rapporter. Ġifri, tajjeb ħafna li kuna din litra. Grazzi ħafna. Il-rapporter. Għaw xaħat li xie kelma, Iva? Jina smajt illi jista' ikunem hemm parlament għal żona Ewro din għax xkine xixnija jow jew uh, xi ħaġa vera. Hemm dokument eh, li ġej mill-pajjiż li jiena familjari ħafna miegħu. Jeżisti dan id-dokument eh, ġi stampat u qed jissuġġerixxi li ikun hemm eh, laqat tal-Parlamenti Nazzjonali tal-zona Ewro biex jiddiskutu kustjonijiet li jmorru naqra lil-lin eh, minn affarijiet eh, li konċerna l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja l żewġ eh, rapporter, rapporters dina ħanerġaw narawa fil-tal-koordinament tal-komitat. Issa ħanaddu għarraba punt li għanna fuq l-agenda tana. Nasija fuq uh, il-punt ta' qabel għalek issa rridu nkunu konċizi ħafna fuq il-punti li baqanna fil-agenda tana. Ah, ħafna punti li huma importanti, l-erba u l-ħamsa huma żewġ punti importanti ħafna u ma tejja tal-budget tal-2012 illi intom ukoll għandkom xi dokumenti eh, u dimkom illi ħajjiġu prezentati mir-rapporters. Francesca Balzani, l-ewwel rapporter. Grazie tas-President, eżis kollegi, Mela l-ewwel qabel kollox nixtieq nibda billi nirringrazzja l-segretarjat tal-Kumitat tagħna tal-Budget, ma partikolari Sinra Baffarra u kolleg oħra li ħadmu bħeffa, però anki breqqa u għalhekk aħna fortunati ħafna tal-Kumitat tal-Budget li nkun nistgħu noqogħdu nserħu fuq segretarjat tant eċċellenti. Mbagħad nixtieq ukoll inkompli nitkellem fuq diskussjoni aħna kellna fuq il-laqa ta' 26 ta' Jannar fejn ħareġ fil-fatt il-ħtieġa biex ikonna għata orientazzjoni politika biex nkun nistaw niftħu l-proċedura tal-budget għall-2012. Għalek jien tal-ideja li jikonna proposta ta' risoluzzjoni li forsi nkun nista' niprezentalkom bħala proposta fil-laqa ta' 3 ta' Marzu. Din tkun qed turi l-istrateġija tagħna fuq il-budget tal-2012 fejn aħna lkoll nkun nistgħu nipparteċipaw biex nisqu nuru din il-proċedura tal-budget li titħol f'dan l-ewwel semester Ewropew u jsir biċċa mill-governanza ekonomika u fuq kollox isir strument b'saħħtu biex iwettaq il-bilanċi nazzjonali l-ewwel pass għall istrateġija tal-2020. Għalhekk din hija proposta ta' rizoluzzjoni għal laqa li aħna ser nippreżentaw fil-laqa tal-budget ta' 3 ta' Marzu. Meta nqisu żminijiet ukoll l-unika kwistjoni diffiċli hu li ħajkonna biss il-verżjoni bl ingliżi ġifri mbagħad irridu nippreżentaw eh, l-emendi wkoll. Nittama li ma jkollniex problemi u li jkun hemm ukoll kunsens tagħkom jina u kol ħriġ b'kalendarju għalla għattana tal-komitati tana speċjalizzati li ser jibdew fit-28 ta' frar sabiex intemmu xol fit-22 ta' marzu allura ħajkonna xar kollu ta' marzu u Umbat dawn jgħinu fl-ħar mill-ħar biex jiddefinixxu b'mod aħjar l-istrateġija tal-2020 il-prioritajiet li aħna nixtiequ ndaħlu fil-qari tal-budget tal-2012. Suppost intom ukoll irċevejtu d-dokument ta' ħidma rigward dan il-budget fejn jina provajt nuri b'mod aħjar il-metodu. U għalhekk il-proposta tiegħi kif nkun nista' nagħti kif nista' nilħaq dawn l-anijiet tal-budget fl-2012. Ħan nitkellem fuq żewġ punti partikolari. Sforz fid-direzzjoni ta' trasparenza u komprensjoni tal-budget Ewropew li għalhekk għandu jaqdi sabiex jisħaq b'mod ektar ċar in-nefqiet li huma importantissima l-għanijiet tal-2012, ġifri għanna ħamsa. Għanna ħames smiri u seba inizjattivi u dawn jistaw jikonsolidaw bejn il-linji tal-budget għal budget tan Ewropew u anki il-budgets nazzjonali waħdina. Anki meta nqisu li ħajkonna il-laqa fit-13 ta' april ma' l-Parlamenti Nazzjonali, ġifri konna qari u Eh, qariċar u trasparenti tal-budget bil-nefqiet funzjonali tal-2020 u konsiderazzjoni mal-bilanċ mal-budget nazzjonali u hawnhekk nixtieq nerġa' nfakkar il-dokument ta' ħidma ta' sur la massur ta' sena li għaddiet dwar il-finanzjament tal-istrateġija tal-2020 waqt il-kriżi finanzjarja u anki rikostruzzjoni ta' din l-istess sinerġija bejn il-livelli differenti tal-budget dan il-metodu. Umbat, hemm analiżi ta' ċifri tal-programmazzjoni finanzjarja. Dawn nixtu l-attenzjoni mu partikolari dwar l-impenji li ħadna. L-impenji għandhom livelli ta' 147 147-12 u dawn skont il-fond ta' globalizzazzjoni u għalek et juru zida sal-axħar budget li ġie votat b-4.21% pero irridu nżommu f'moħna mill-bidunet li din iż-żieda ta' bilħa miex waħda sostantiva ma' apparenti biss għaliex dan seħ minħabba l-iskema finanzjari tal-programmi multianwali li rat zida fil-laħħar parti li aħna il-ħaqna. Umbat kienem eh, automatic deflator ta' 2% umbat kienem konsegwenza diretta minħabba xolit li saru fil-parlament fis-soqfa tal-plenarja u kien hemm żieda wkoll fl-automatic deflator ta' 2%. Bad din niżlet pa' snin ta' qabel wara l-proposta tal-Kummissjoni u anki l-ending letter tal-ħarifa Għalhekk sarit naqis fin-nefqa marbuta mas-suq ta' l-agrikoltura. Unbat hemm żieda qawwija tal l-automatic l titlu 2A u anki il-heading 5. Għaliex hemmhekk kien hemm stedina biex iżommu il izzida ta' wieħed fil-mija. Rigward il-ħlasijiet u l-programmazzjoni finanzjarja hawnhekk m'għandniex informazzjoni rigward iċ-ċifri preċiżi, però hawnhekk għandna l-headings tal-perspettivi finanzjarja li hija ta' 141.36 biljun euro. U dawma marġini verament stretti, pero mux qed naraw daqshekk differenza meta kienem meta mqabbla mas sena li għaddiet, però hemm xi ħaġa ġdida. Meta mqabbla mas sena li għaddiet, dis-sena forsi l-proposta tal-Kummissjoni meta nqisu iż-żieda tal-kriżi ta' austerità kemm il-darba semmejnija fil-fatt ma daqxej differenti minn dak li aħna nistaw nimmaġinaw bħala id bassir tal-programmazzjoni finanzjarja li xaktar xaj konna livell aktar bax. ċiri xaktar ser jkonna xenarju ġdid, iġifiri mux bħala punta referenza jkollna biss il-proposta tal-Kommissjoni imma anki il-marġni, il-proposta ideali li seta toħroġ mill-programmazzjoni finanzjarja. U għalek aħna forsi tinsibu ruħna baktar emerġenza eh, ċertu mistoqsijiet li forsi mhumiex ġodda laqqas. Per eżempju, se nagħmlu bil-mekkanizmi ta' flessibilità, il mekkaniżmi ta' flessibilità ma ta' soltu. U issa li wasanna fil- għanna zida u kol ta' 5% li forsi din tamel sens li jissa in-għaj mdaħluwa għal dawk il-programmi li għandhom saħħa istituzzjonali u ħajbqaw hemm sal-2020, però mbagħad ukoll eh, mistoqsijiet li aħna ressaqna u però ma tajni xiktar kosom waqt il-perspettivi finanzjar, per eżempju, identifikazzjoni ta' priorità negattivi, ċir programmi li jistaw u kol ma, ma jibqawx daqsek ta' priorità, jirtiġa li individwaw u kol prioritajiet negattiva, forsi din tista' twassalna għal risposta ma tantx ċatta ċatta. Mannix Eh, mannix fejn innaqsu għaliex il-budget tagħna diġà huwa stret, però xorta waħda tagħmel sens li nagħmlu din il-mistoqsija u għanki naslu għal tweġibiet responsabbli sabiex neħilsu għal meni minn din il-mistoqsija li ddejjaqna ħafna u forsi din l-idea li naqdu l-budget rigorus ma' responsabilta li għanna bħala budget Ewropew li dejjem kun ta' impuls għal eh, zida fl-istati membri ta' tajjeb li anke mis-soqsi oħrek forsi għanni xniftħu fuq il-budget tagħna diskussjoni anke nsibu soluzzjoni biex ikonna strumenti ġodda finanzjari, per eżempju bil-parteċipazzjoni tal-bej. Proċedura ta' budget li bil-parteċipazzjoni tal-EIB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 rapporti għaw l-istituzzjoniet l-oħra. Grazzi tas-Sur President, il-budget tal-2012 u l-2013 ser ikunu budget ta' konsiderazzjoni jek nistan sejħilhom. Din il-konsiderazzjoni ġejja minn ftejm interistituzzjonali u naħseb li għal perspettiva finanzjara li jmiss aħna se ikunu din niddefinixxu somom li ser ikunu meħtieġa għal ħidma tal-Parlament u l-istituzzjonijiet l-oħra. Naħseb li hemm prinċipju bażiku li aħna nansegwu. Għanna nitkellmu dwar l ispejs ta' eċċellenza u ta' leġizlazzjoni fil-kas tal-Parlament li mhux dejjem isegwu din il-prinċipju ta' eċċellenza, ġifri sabiex aħna nassikuraw li aħna nilħu l-eċċellenza ikonna nużawru minimu risorsi riżorsi minimi. Di situazzjoni qegħdin fija fil-kultura ta' organizzazzjoni taħna rridu nassikuraw li amministrazzjoni tajba hija prinċipju li jiġi segwit, prinċipju ta' efficienza u anki ta' effettività. Allura l-antana għandu jintlaħaq bil-rizorsi minimi kemm jista' jkun hemm ħtieġa għall aktar trasparenza, rigorizita, dawn objettivi li aħna rridu nilħu nsegwu fil-Parlament u fl-istituzzjonijiet l-oħra wkoll. U għalhekk, kif tistgħu sibu fir-rapport tagħna, għandu jkun hemm reklutaġġ ta' impjegati la darba inkunu investigajna l-possibiltajiet li nerġaw nassumu eh, impiegati f'xogħlijiet oħra medda twila ta' żmien irridu nassikuraw li spejjeż li ma jvarjawx jiġu segwiti. Dawk li spejs li ma jivarjawx irridu naraw eżattament ir rizultat irridu naraw li kunem hemm riżultati politika li twasal ir-riżultati tajbin. U din tidħol fil-kwistjoni ta' amministrazzjoni tajba li hemm referenzali aktar kmieni. Dan il-mod biss aħna kun nistgħu nagħmlu progress meta naħdmu fuq budget ballokazzjoni zero u aħna nafu li dawn il-konċetti qed jintlaqgħu. Issa, fil-qasam fil finanzjarju multijanwali ħad diġà tinħarsu lejn kif aħna nistgħu ninkludu dawn il-prinċipji. Qed inħarsu lejn fejn qegħdin il-politika, l-nefqiet, il-politika ta' komunikazzjoni, il-pjanar. U aħna wkoll qegħdin inħarsu lejn it-tul tal-qafas multjanwali sabiex nassikuraw li fil-bidu ta' kull perjodu leġislattiv il-Parlament u l-istituzzjonijiet l-oħra jkunu jistgħu jippjanaw il-xogħol tagħhom. Issa aħna ser naraw il-trasparenza aħna naħsbu li huwa essenzjali li kull linja budgetarja u l-implementazzjoni ta' kull qasam jista' jiġi preżentat lill membri l-Parlament tlet darbit kull sena. Aħna naħsbu li dan huwa perjodu biżejjed biex nżommu għajnejna fuq l-eżekuzzjoni tal-budget u din hija waħda mill-kwistjoni prinċipali aħna nixtiequ nirrapportaw fuqha rigward il-politika ta' tkabbir nasab li għandu jkun hemm koordinazzjoni bejn istituzzjonijiet differenti bejn il-Kummissjoni, il-Kunsill u anke il-Parlament. Pero aħna wkoll irridu nħarsu lejn nassikuraw li kolna electronic governance u laħjar l-aħjar mezzi ta' komunikazzjoni, anki per eżempju jek nużaw il-video conferencing. Irridu nassikuraw li għanna sistema ta' wifi li nistaw nserħu fuqa. Aħna u koll ħarisna lejn l-uffiċi tal-membri u tkellimna u koll dwar is-sistemi ta' arfin integrat u anki rigward l anit strateġi tal-Unjoni Ewropea rigward l-istrateġija tal-2020, per eżempju, għana marridux ninsew il-politika ambientali, inħossu li sistema ta' IMAS għanda tkun imsaħħa u anki tfaddil fuq l-ilma, l-karti, l-enerġija u maffajt li ħana nansegwu. Nasab rridu namlu aktar sforzi fuq dawn, fuq dawn l-aspetti. L-istituzzjonijiet u kol għandhom res u pjanijiet biex naqsu l-ispejs tagħhom ab'bażi tal-prinċipi li jena semmejt. Grazzi tassew. Merci, mon cher collègue. Grazzi tassew, eżis kollegi. Mela, nishtiq nixbidilkom l-attenzjoni li dak li ndux jisam l budget tal-parlament rigward l-lezma aħna tikonna xi diffikultajiet bil-ħin u rridu u kol insolvu din il-problema. Iġifiri, nissuġġerixi li nitrattaw din il-kwistjoni fil-laqa tal-koordinaturi aktar tard l-lum. Issa sarnat il-kelma l Sidonia li fl-imkien ma' Francesca mod konġunt faslu dokument li tqassam għal kumitat. Rigward l-implementazzjoni tal-proġetti pilota. ta' s sessu l-President ta' bilħaq fl-imkien ma' Francesca aħna din nippreżentaw illum dokument lilkom li huwa dera ta' xinuma l-azzjoni ta' tħejja u l-proġett pilota u xamilna, xamilna fil-komitat fil-budget umbat fil-plenarja fil-ħarifa li għaddiet. Dawn fil-faġġew adottati mitnaħat tal-Parlament kemm il-ġodda kif ukoll dawk li aħna ridna li intawlu ftit. U l-ideja ta' dan id-dokument i li l-ewwel qabel kollox tagħmel tagħmel jagħmlu taqsira għaliex fil-fatt aħna ma kenniex din il-possibilità f'Diċembru. U għalhekk din hija possibilità, din id-dokument hija possibilità biex namlu ġabra ta' dan il-pakket ta' proġetti pilota u azzjonijiet ta' preparazzjoni u nintroduċuhom fil-budget tal-2011 f'Diċembru. U dan huwa għannes wieħed u anki għall-informazzjoni ta'kom fan-nestnejn hemm set tal-proġetti pilota u azzjoni ta' tħejja li jeżistu fl-2011 fil-budget tal-2011. U dawn huma dawk li aħna ma manipolajniex, li ma bdilniex huma proġetti qodma li ġejjin mis-snin ta' qabel u ser jitkomplew fl-2011. Fil-bidu ta' dan id-dokument intom tistgħu wkoll taqraw il-bazi legali għal rigward dawn il-proġetti pilota u l-attivitajiet ta' tħejja u anki tirriflettu fuq titħejju forsi xi azzjoni preparatorja jew kellha xi proġett pilota. Mbagħad ukoll taqsira u informazzjoni rigward id-diffikultajiet dwar il-limitazzjonijiet li aħna il-tajna maħħom u kif il-proġetti pilota u ma' limitati mill-IIA u anki mill-marġini din il affas dan il-qafas importanti li qegħdin juru l-awturi l il-lokal manuvra jew inkella nuqqas ta' manuvra. Fl-aħħar tad-dokument hemm kalendarju nixtieq nisħaq u ngħid li punt importanti ħafna kif qalet ir-rapporters bħala rapporters sena l jina stajt nara li ħafna minna huma interessati li kollhom ehm, dan il-kalendar, dan li kollhom azzjoni preparatorji u proġett pilota, però memx mbagħad daqshekk attenzjon, attenzjoni li tingħata anke mill-awturi x'qed jiġri bl idea tagħhom. U għalhekk nixtieq li dawk il-proġetti pilota donnom daqsxejn ġew minsija mill-awturi tagħhom, forsi tajjeb li jiġu segwit mill-ġdid għaliex dan huwa importanti anki biex niverifikaw naraw x'inhu ma l-għanijiet u li dawn l-għanijiet wara kollox jintlaħqu u jekk għal xi raġuni oħra dawn il-proġetti fallu, naħseb l-importanti wkoll li tajjeb biex nitalmu, naraw għalfejn jiffallew, jifallu u id-destin tagħhom x'inhu. Il-Kummissjoni Ewropea wkoll tejna biex niksbu din l-informazzjoni fuq paġna 5 tad-dokument taħt paragrafu 17 tistaw issibu informazzjoni rigward il-kalendarju u b'mod partikolari taraw meta ir-rapporti temporani joħorġu fuq il-proġetti pilota u l-azzjoni ta' tħejja. Hemm punt li nixtieq niġbed l-attenzjoni fuqha. U taħt l-ġimgħa 16 20 ta' April semmejna li l-Kummissjoni ser toħroġ abbozz tal-budget u ħajkun hemm ukoll rapport fuq l-azzjoni ta' tħejja u proġetti pilota, però dan mhux ħajkun il kans X'aktarx li dan joħroġ xar wara il dokument supplementari ġifiri għall-evalwazzjoni dak xo joħroġ aktar xar wara. Brief xil-25 ta' marzu. Flimkien ma' Franceska Balzani ħna wkoll din nikkonsidraw li nirriflettu li jkollna wieħed mill-gruppi ta' monitoraġġ li xed l-attenzjoni tiegħu fuq l-evalwazzjoni tal-proġett pilota azzjoni ta' tħejja kemm għal 2011 kif ukoll għal sena li ġejja. Wal dar darboħra jiena nixtieq inħeġġitkom biex ikollkom ċans taqraħ dan id-dokument anke biex taraw jekk tistgħux tkunu awturi, forsi għandkom idea tajbin, però dawk li kol ħadu sen fil-azzjoni ta' tħija u proġetti pilota nixtieqkom li terġgħu tagħtu kasom mill ġdid sabiex nitalmu xi ħaġa grazzi. Merci. Bon, donc nous avons entendu nos, nos rapporteurs. Tajja us, Smajtu rapporters, ħafna kollegi talbu biex jitkellmu għalhekk nixtieq nistaqsikom biex tippruvaw tqassru il-punti tagħkom. Onorevoli Xurjan l-ewwel. Grazzi, Sur President. Il-kollega Francesca Balzani jena nishtiq nir-ringrazzja. Nishtiq nir-ringrazzja u koll l-dawk li kidbu dan il-rapport imma u koll il-segretarjat. Naf li dinja xaħġa li kullħat jammela imma nasib li jem raġunijiet tajbin waraja. Meta jina qrajt il-proposti jina ndunajt illi kienem zewċ tipi differenti ta' problemi. L-ewel net ma kienx hemm kalendarju ċar u tont, kalendarju ċar dwar il-budget. Illum mar nofsinhar jiena irċevejt dokumenti għal koordinaturi u emme kien dunajt illi għanna skeda, għanna kalendarju għalek nistaw nirranġawa għadi nistaw nitkelmu. Problema oħra kienet dik illi jina sib dan dokument pala wieħed mimli sostanza, iżda minna l-oħra hemm xi ħaġa nieqsa. Il-kumitat tal-budget fil-laqa tal-plenarja tiegħu irid isib u jfisser l-għannijiet ewlenin tiegħu u aħna mill-preżentazzjoni ta' rapporter smajna li hija lesta illi toħroġ b'dan id-dokument, ejjena dan id-dokument, iżda jiena naħseb illi jekk nivvotaw dwar dan f'April ikun tard twis u rrid inkun nafek hekk alternattivi oħra dwar is-sustanza 4.2% jidir li huwa perċentwal xi ftit ambizzjuż fil-klima twali. Ovvjament il-Kunsill għamel żball kif għamel is-sena l-oħra. Għaliex eh, meta aħna qegħdin nitkellmu dwar l-appropriazzjonijiet jista' jkun li kienu xi ftit flessibbli żejjed u dwar l-appropriazzjonijiet tal-pagamenti huwa iprova ikun stret ħafna dan ġara sena l-oħra u ovvjament ser jaġa jiġri din is-sena wkoll. Dan ifisser li hemm distakk akbar bejn l-impenji u il-pagamenti. Jiena dan appoġġa. l rapporter għaliex hija trid tkun xi ftit aktar kuraġuża hawnhekk u tindirizza l-kwistjoni tal-prioritajiet. Importanti li il-Parlament jindirizza dan il-punt ikun jaf illi il-flejjes tal-Ewropa qed jintefqu bl-aħjar mod għaliex inkella il-budget tagħna ma jkunx qed jibgħat messaġġ u nkella l-aħjar messaġġ. Jekk aħna ma nkunux nistgħu nżidu l-ammonti tal-budget mela allura irridu nifukaw mod aktar intelligenti fuq osma speċifiċi ta' prioritajna żgur illi nistgħu niksbu maġġoranza għal dan. Din hija xi ħaġa illi aħna rridu nippruvaw niksbuha. U importanti wkoll illi aħna nagħmlu segwitu tal-ideat dwar sorsi ġodda ta' tul. Din hija xi ħaġa li l-Parlament Ewropew ilu jinsisti dwarha ilu jistieqa rridu ninvolvu wkoll il-Bank Ewropew ta' Investiment. Iżda sfortunatament il-Kunsill ma jridx li jara dan l-envelop ġenerali tal-volum totali tal-infiq illi jizdiet u għalek għal darbohra jfisser illi rridu nsibu ammonti għal Bank Ewropew ta' Investiment minn ximkien ieħor. Dan ifisser aktar kooperazzjoni ma nafx ix ħaġa li rapporter għandha f'moħħa il-kooperazzjoni. Naħseb li għanna ftit għazliet meta ħna eh, ndirizzaw l-2012. L-aħħar kommenti għaj, President. Ovvjament aħna irridu dejjem nappoġġaw l-idejat fuq medda twila ta' żmien u il-proposti fuq medda twila ta' żmien. Għaliex nistgħu naħsbu fit-termini tal-qafas finanzjarju il-ġdid u dak u dwar dak li nistgħu nagħmlu fil-ġejjeni anke jekk uħud minn dawn l-idejat ma jistgħux jiġu implementati mal-ewwel u għalhekk dwar il-prioritajiet il-ġodda is-sena l-oħra kienu iż-żgħażagħ u dis-sena nittamaw illi nibatu l-aħjar messaġġ liċ ċittadini kollha. Onorevoli Hagland, Grazzi, President, nixtieq ringrazzja li rapporter, rapporter ta' sena l-oħra wkoll għal dokument tassew interessanti dwar id-diskussjoni fuq riżoluzzjoni komuni. Anke fid-dawl ta' dak li diskutejna fl-aħħar laqa naħseb li dan huwa mod sodisfaċjenti ta' kif nistgħu eh, nindirizzaw din il-kwistjoni. Jiena nixtieq ngħid ukoll illi ma nirx assur Balzani għalix, għas-sinjura Balzani għalix hija għanda kompitu diffiċli ħafna nafu l-situazzjoni attwali miex faċli jina nasumi li negozjati ta' sena l-oħra kienu diffiċli u ta' dis-sena jistaw kunu diffiċli bl-istess mod u l-marġni ma tantx u magbar. Jina studijajt id-dokumentijak, il-pozizjoni ta' rapporter u kol u jesħaġa interessanti ta' kif inti tixtieq tintegra dan il-ħsieb ta' intergovernanza din ħaġa ta' interess anke l-Parlamenti Nazzjonali u l-Kunsill fuq livell teoriku. Iżda fl-istess waqt fuq livell pragmatiku irridu naraw kif aħna nistgħu u dan fil-prattika. Din mhix xi ħaġa li hija ċara hawnhekk kif semmejt fid-diskussjoni illi kellna qabel. Din mhix ħaġa ċara li hija para rapporter dwar il-pakket tal-finanza ekonomika fi dan kumitat ekon fejn il-Kumitat tal-Budget għandu rwol żgħir. Nixtieq nisħaq dwar dan l-rwol żgħir. Inti qed tistaqsi jekk għandix ikolna prioritajiet negativi naħseb li din hija l-istess diskussjoni li qed ikollna fil-Kumitat xhur. U aktar diffiċli li jkollna prioritajiet negattivi f'dan l-MFF għaliex hemm affarijiet li huma marbuta diġà flimkien. Issa jekk irridu dak li qed jitkellem dwar il-kunsill ġifieri patt biex nżidu l-kompetittività fih dan l-Unjoni u ovvju li dan mhux ser isir mingħajr ma jkun prioritajiet. U għalhekk biex nimplementaw l-istraġija 2020 dan ifisser du narġgħu naħolqu prioritajiet fil-budget u nkella nsibu flejjes għal prioritajiet tagħna. Jekk aħna ma nagħmlu xejn fil-2012-2013 ser inkunu ħlejna 30% tal-ħin illi kellna meta l-istrateġija tal-2020 ġiet imnedija, ġiet adottata blanijiet tagħha u bil-miri tagħha se noħra kienet fadal 10 snin. Jekk aħna naħlu l-12 u 13 mingħajr ma nagħmlu xejn, jidher illi nitil fuq 30% tal-ħin tagħna. U għalhekk għandna kompitu importanti nagħmlu hawnhekk qabel MFF li jmiss. Din mhix ħaġa faċli dan huwa punti li nerġgħu niddiskutu prioritajiet negattivi biex insibu marġni għal manovra dwar il-prioritajiet li diġa għandna jekk aħna naqblu dwarhom. Inti konvinta illi nistgħu niksbu bilanċ bejn il-konsolidazzjoni fiskali u ħtieġa li nappoġġaw l-investiment tkabbir u l-ħolqin ta' postijiet ta' xogħol kabir Ewropew. Jekk dan jirnexxina nagħmlu jiena nkun tassew sodisfatt għaliex dan huwa punt ewlieni huwa possibbli nittama li huwa possibbli. Imma ser ikun jeħtieġ dawn il-prioritajiet negattivi u naraw jekk insibuhom flimkien għaliex jiena qed nevalwa li mhux ser tkun xi ħaġa faċli illi aħna niksbu tkabbir kbir ħafna fil-budget jekk aħna s-sena oħra malħaqni 2.97% ma nafx kemm nistgħu niksbu aktar is-sena d-dieħla nistaw nittamaw biss illi ser jifdal flus illi ma jkunux intef u fċertu waqt ma pal per eżempju riċerka jew l-fondi strutturali illi forsi jistaw jatuna xi marġni għal manovra. Forsi jkunna xi flessibilità hawnhekk u fil-kunsil biex inkunu nistaw niffinanzjaw għanijiet għal prioritajiet tagħna iżda din din il-ħaġa tiridu narawha. Jiena ninsab ħerqan biex naħdem dwar dan flimkien magħkom u jiena sodisfat dwar din ir-riżoluzzjoni u nisab ħerqan biex nara s ser ikunu l-proposti dwar dan. Grazzi, President. Grazzi. L-om veri kanfan. L-om veri farm. Nishtiq namel ftit kommenti dwar il-rapport tas Sinjura Balzani. Dwar il-budget ġenerali. Jina naħseb li proposti li jamlet issa dwar il-metodu li kunem hemm naħseb li huma proposti tajbin jekk nistgħu nżommuhom osra u iffokati. Hija provat li l-idea tagħha illi tejji dan id-dokument dwar l-istrateġija tal-pjanar finanzjarju kien dokument tassew meħtieġ. Nistgħu diġà naraw xi affarijiet fejn ser nsibu xi problemi u dan huwa meħtieġ ħafna l-analiżi tagħna. hija xi ħaġa ovvja illi l-attitudni tal-Kunsill ħolqot u ser toħloq bosta problemi għalina. Il-kollega kien qed issemmi dwar kif nistgħu nsibu bilanz dwar itkabbiru l-awsterità xi rwol jista' jkollu l-budget Ewropew hawnhekk. Jiena naħseb li hawn xi affarijiet illi rridu nisfruttawhom xi ftit. Irdu nesplorawhom xi ftit. L-Kunsill iridu ġeluh jifhem illi il-budget huwa bilanċat fuq programmi multianwali illi jorbtu legalment huma vinkolanti ma nistgħux ninjorawhom, ma nistgħux inwarbuhom. Dan irridu jifmuh. ma jridu jifmu wkoll illi Irridu nżommu ma l-impenji tagħna l-inqas termini ta' prinċipju ma nafx huma eh, għandhomx din l-attitudni. Din hija importanti. Is-sena l-oħra aħna bdejna nagħlqu distak bejn l-impenju l-pagamenti kellna żieda ikbar għal pagamenti flok għall impenji u rridu nżommu ma' din ix-xejra, ma huwa diffiċli ħafna illi nippruvaw ninvolvu l-kunsill hawnhekk għandna bżonn ta' argumenti tajbin ħafna għaliex jekk le ser inħallu reġuni kbar, programmi kbar mingħajr flejjes U importanti li nifmu kol il l budget huwa strument għas solidarjetà fejn aħna qed nużaw il-metodu ta' redistribuzzjoni qed nieħdu minn sinjuri u nagħtu lill foqra. L-istati membri mhumiex jieħdu vantaġġ mill-tnaqqis tal-budget Ewropew. Xi reġuni ser jitilfu minn dan it-tnaqqis. Imma ma nafx il-Kunsill jafx b'dan. Il-punti hawnhekk huwa Jekk aħna dan kunu nistaw nispjegaw lil kunsil aħna tabilħa bilħa neħtieġu l-appoġġ tal-kumitati speċjalizzati irriduhom illi huma jindirizzaw l-implementazzjoni tal-programmi, programmi multianwali biex huma jisibu l-argumenti jekk aħna eh, ikonna l-involviment tal kumitati speċjalizzati mela allura nistgħu nippreżentaw l-argumenti lil kunsill Naħseb li r-rapport ta' Sinjor Balzani kienu qed tajjeb u meħtieġ. Dwar il-rapport ta' Sur Fernandez, forsi ġifti ta' tradizjonali imma tajjeb ukoll. Hemm xi affarijiet li minix nifhem. L-ewwel net aħna tlabna lil buro u istituzzjonijiet oħra wkoll għall aktar informazzjoni dwar bost affarijiet, rapporti dwar zero-based budget u tipi differenti ta' fiq varjabli u mhux varjabli tlabna r dwar politika tal-bini dwar il-House of European History fost l-oħrajn U issa naħseb li rridu niproduċu xi konklużjonijiet tagħna u ma tantx hemm konklużjonijiet f'dan ir-rapport, irridu nifokaw aktar dwar dawn il-kwistjonijiet kontroversjali. Ser namlu biċ-ċentru tal-viżitaturi, ser namlu bil-dar tal-istorja Ewropea, ser namlu dwar l-istatut ta' assistenza fost l-oħrajn. U l-iktar problema kbira hija li nifhem li rapporter kien għadu mara jiex meta huwa kiteb ir-rapport issa rajna l-ittra minn antissu Lewandowski l korrajnija qed jgħidilna biex nagħmlu limitu fuq iż-żieda għal 1% nom mod nominali dan ifisser tnaqqis reali. Kif ser inwieġbu għal dan fir-rigward tal-budget tal-Parlament u mhux biss fir-rigward tal-budget tal-Parlament imma wkoll fir-rigward tal-istituzzjonijiet l-oħra. Kif ser inwieġbu għal dan? Aħna na responsabilità tal-budget tagħna u dan irdu nindirizzaw fid-diskussjonijiet li jista' jkollna fil-ġejjien. Grazzi. Grazzi. Kollega. Kellim li miss l-Univel Dak li għaltena rapporter Francesca Balzani u Sidonia ġifiri dan it-kattir ta' ħafna proġetti il-Kommissjoni ser tagħmel rapport dwar it twetti irridu nikkontrollaw jekk dawn il-proġetti u mhix effiċjenti jekk jagħmlux sens u għalhekk il-Parlament irid jagħmel kontroll, monitorat ta' dak li qed jiġri. Mbagħad kumment fil-qosor dwar ir-rapport liħor ta' Francesca. Jiena jidhirli illi għall-2012 saret kien hemm għażla politika. kien hemm żieda u mux għazinna għalt kabir zero flok tnaqis. Dinja ħasra għaliex din is-sena s-sitwazzjoni ser tkun l-istess bħal ta' snin ta' qabel u dinja ħasra l-iktar ċittadini. Grazzi. Onorevoli Trupel. Grazzi, President. Grazzi li żewġ rapporters. Grazzi li Francesca Jiena bħala membru tal-ħodor jiena favuri li kunem strateġija tajba għall-Unjoni Ewropea sal-2020. Din għandha tiġi implementata mod tajjeb u għalhekk tista' tkun waħda utli ħafna issa dwar il-konflitti. Fil-dokumenta Franceska taħt is-seba' inizjattivi ta' prominenza hemm l-effiċenza fl-Europa, Europa aktar effiċenti. Iżda jek naraw il-budget tal-agrikoltura u l-budget tal-fondi strutturali, il-politika ta' koezjoni, nistaw biss ikonna inizjattivi ta' prominenza prioritajiet ġodda ta' bilħaq ikun hemm bidla fil-budget tal-agrikoltura, fil-budget ta' koezjoni, f'termini ta' aktar sostenibilità u aktar effiċenza fir rizorsi U għalhekk jiena naħseb li din mhix biss problema tal-Kunsill, imma hija problema wkoll fih dan il-maġġoranza ta' din il-Kamra għaliex sissa jekk naraw is-smieħ li kien hemm fil-Kumitat Xhur jiena miniex nara li l-maġġoranza l-kbar qegħdin ħadnu din il-bidla iżda jekk aħna rridu dawn il-prioritajiet il-ġodda irridu neħilsu mill-prioritajiet l-antiki l-qodma għaliex mhux ser ikun hemm żieda realistika kbira fil-baġit u għalhekk jiena qed nara problema kbira hawnhekk ma rridux noqogħdu nitfawrtija fuq il-Kunsill biss għaliex din hija problema interna tagħna wkoll jekk maħniex lesti illi ikonna prioritajiet ġodda ser ikonna il-budget l-antik bil-problemi il-qodma li kena dak iż-żmien. Issa dwar ir-rapport ta' Sur Fernandez. Lan ġenerali meta wieħed jitkellem dwar il-konsolidazzjoni huwa sabi ħafna. Imma jiena minix nara fejn jistgħu jidħlu d-dettalji taħt dawn l-intestaturi. Jiena smajt li inti tittinvesti iktar, per eżempju, fil-gvernanza elettronika, l-Wi-Fi, il-politika ambientali, u inti hemmhekk trit li nifrankaw imma s-soltu ifisser li l-ewwel rridu ninvestu f'teknoloġija aktar sostenibbli u mbagħad wara wieħed jifranka. Dwar il-House of European History diġa' semmiet Ma nafx kif dan ser jiġi finanzjat skont il-konsolidazzjoni. Imbagħad jekk noħda bis-serjetà l-konsiderazzjoni jiena qed nistenna illi issa inti u l-PPE ma taddix għattini fażi ta' assistenza għaliex jekk trid tevita li ntefqu aktar flus mela allura tridu taġixxu skont id-diskussjonijiet illi kellna s-sena l-oħra. Tridu tarġgħu titkellmu dwar dan għaliex inkella jiena ma nafx tridu tgħidu b'konsolidazzjoni meta intom mintomx tifrankaw il-flus u mintomx titrattaw il-kwistjoni taktar dettaljati dwar kif ser nifrankaw il-flus. Grazzi Helga. Kien kumment li tassew jagħmel sens. l-Onorevoli Gardia Zabarubjal. Grazzi, President. Fil-qosor għalix kollegi diġa għalu ħafna. Nishtiq ngħid li Sinjura Balsani proset jina għrajtu d-dokument u aħna ħafna opinjonijiet komuni. U kol ser nindirizzaw il-budget li jmiss bl-istess mod. Ovvjament neħtiġu għajnuna u l-kol konxi ta' dan. Is-Sinjura Balzani għalek għamlet ħafna mistoqsijiet fid-dokument ta' ħidma tagħha. Forsi nistgħu nibdew naħsbu dwar xi tweġibiet Fir-rigward tal-pagamenti ja semmitum, is-sur ferm ukoll semmihom il-pagamenti. X'livell ta' pagamenti rridu nitolbu? X'livell ta' pagamenti rridu nargumentaw dwarhom? il-Kommissjoni għandha d-dejta kollha u għalhekk trid toħroġ bi proposti u trid tistabilixxi l-livelli tal-pagamenti skont l-impenji li hija għandha u skont ir-rekwiżiti u l-abilità tagħna li aħna niffinanzjawhom. Ekkejt il-dokument, u din mish il-problema tagħna biex nejdu hekk. Aħna rdu nargumentaw favur l-impenji illi diġa huma mwaqfa. Ir-regolamenti per eżempju illi jmexxu l-programmi. Il-Kunsill jista' jara dan mod favorevoli u mhux favorevoli jista' jagħmel tnaqqis jew ma jagħmilx naqis imma l-istrateġija tagħna trid tibqa' l-istess trid tibqa' bħalma kienet fid-diskussjonijiet ta' din is-sena u fit-taħdidiet ta' sena l-oħra. Aħna rrid nagħmlu l-argument marbut mal-commitments mal-impenji u l-iskambju għal-pagamenti, imma jrid ikollna livell minimu ta' pagamenti. Dan jiddependi fuq l-approċċ tal-Kunsill, u mbagħad is-Sinjora Balzan tkellmet dwar prioritajiet negattivi. Jiena naħseb li dan huwa eżerċizzju ewlieni mux bissax edin f'nofs krizi imma u eżerċizzju illi misna minni qabel, jina ilni għawnek. Dan misna namluħ kull sena xi programmi edin jaħdmu tajjeb għalhekk għandna ninvestu fuq sma fejn l-affarijiet mhux qed jaħdmu tajjeb. Ordu naraw hekk irridux innaqsu l-flejjes, imma mhux minħabba l-kriżi, ovvjament nistgħu ngħidu aħna nisabu fi kriżi. Għandna budget xifti aktar restret, aktar rigorus Hemmhekk irid nagħmlu xi tnaqqis irid naraw x'inhu l-prijoritajiet tagħna u x'inhu l-aktar prioritajiet importanti għalina. Iżda jekk nkunu qegħdin ngawdu mitkabbir, ma jimpurtax anka jekk nkunu fi kriżi. Għanna dejjem namlu hekk, dan huwa eżerċizzju tassew siwi. Dan mhux biss Sinjura Balzani, ma dan huwa punti li xtaqt namlu. Irdu naħsbu dwaru Bat l-użu ta' strument ta' flessibilità l-iktar għal wieħed A u erba. Aħna nafu illi hawnhekk ser ikonna l-problemi. Jekk ma jkonniġ biżejjed marġni, ġifiri, fil-sens tekniku tiegħu tal-budget jew inkella fil-marġni li għandna, ma tantx hemm ħafna namlu. nagħmlu. il-Bank Ewropew tal-Investiment u l-involviment tiegħu matul is-sena li għaddiet f'dan il-kumitat u f'dan il-kumitat xuri aħna edna illi ridna nitrattaw li IB. Iwa, irridu illi ninvolvu. Imma dan mhux biżejjed, mhux ser jaqdir wal budgetarju li aħna għandna. Li IB huwa xi ħaġa illi jorbot ma dak li qed nagħmlu aħna. Mardux nużaw li għajbi biex aħna namlu tnaqqis fi bnadi oħra tal-budget. Grazzi Eda. Em bosta kelli oħra fuq l-istati allura kħiġobkom nżommu fil-qosor. L-onorfa li Greska. Żewġ mistoqsijiet l-ewwel il-budget tal-Parlament. Irridu nimlu ċara li l-pubbliku li aħna qegħdin namlu l-almutana biex nifrankaw il-flus jekk inħares lejn il-budget tal-2010 Il-komitati għandhom bis 34 il-kumplament mara segretarjat tal-fondi mara segretarjat tal-parlament. Ġifiri, bazzikament, illi eh, dan l-ammont mar a segretarjat jekk ikun hemm ħafna biex ikopri xogħol li jsir fl-uffiċini, ġifieri rridu naraw aħna fejn ħanifrankaw il-flus. U dan fuq meda ta' żmien twil. Għal eh, għanna għanna xarej għanna ġematejn zejda ta' vaganzi barra mill-vaganzi eh, l-oħra u il-proġetti ta' eh, eh, pilota eh, fihom wieħed jista' ibiddel il-figuri ma' il-kwestjoni hija klamontu wix biżejjed jew hekk hux qed nitolbu aktar. Il-Komissjoni tgħid li tista' timplementa aktar fondi, xtaqt illi aħna nżommu dawn il-punti kollha ġo moħħna. Isur Alvaro. Grazie ħafna, President. Jiena nixtieq eh, nitkellem dwar il-rapport ta' Ferdinand Sina l-Shadow Rapporter mill-grupp tiegħi jiena eh, naqbel ma l-effiċenza, trasparenza, il-kontroll fuq l-infiq eh, anka l-użu anqas ta' eh, karti, pero dawn huma farit li wieħed faċli jagħmelhom. Eh, kull eh, ma wieħed għandu bżonn jagħmel huwa li jkollok pereżempju aġenda waħda, mhux ħafna aġendi għan Eh, jekk wieħed toqgħod iqis kemm hemm eh, membri parlamentari, allura wieħed irrealizza kemm ħanifrankaw karti. Jiena nixtieq ngħid sur Njura Trup li l-approċċ huwa tajjeb, imma fir-rigward ta' twetti hemm bżonn eh, ta' aktar affarijiet, hemm bżonn naħdmu fuq id-dettalji. Irdu nħarsu lejn il-prioritajiet bħal ma u il per eżempju l-approċ lejn ix-xiri minn flok il-kiri. Eh, anka Eh, servizzi oħra, dawn huma affarijiet li kollha nistgħu eh, aħna ninvestigaw għandna il-kummissjoni eh, kultant tfittex xi bini għax-xiri imma mbagħad minn flokki isir ix-xiri isir il-kiri u dan huma aktar flus. Il-konsiderazzjoni ta' riżorsi dini għaxa ħaġa tajba, pero minn fej ħanibdu, minn fej ħanaġixxu. Minn ek f'moħħi ġietni biss ġietni l-komunikazzjoni, il-Kumitat tal-Kultura jaf fuq xi qed nitkellem. E, Il-flus li hemm bżonn għall-Kumitat tal-Kultura jekk u x'qed jintużaw tajjeb b'mod effiċjenti, forsi dis-sena anke ħajkollhom sorpriża kera eh, u għanna bżon imbidlu dan għal-2012 eh, u importanti u koll inħarsu lejn eh, il-ċifri u din xaġa li semmit anka Sinjura Gressler kem ħanżidu l-impiegati fl-2012, il-segretarjat parlamentari, kem ħajina ta' aktar impiegati u għalli ma' użu li ma', skopijiet. smajċnijat Eh, ma nafxek nistawx niverifikawhom illi hemm interess fis-segretarjat għaweka. Iġifiri li, li jizdidu l-membri tal-kabinet biex ikun eh, maktar maġni ta' manuvra eh, u flessibilta fuq li forsi laqas biss jaqgħu taħt il-rol tiegħu. Forsi din hija xi ħaġa li nistgħu investig gawa li jkun interessanti barra dak li qal is-sulferns huwa illi mhux biss nitolbu l-evalwazzjoni u analisi tal-benefiċċju eh, tal-ispejjeż inħarsu lejn il-proposti u naraw eżatt x'qed iwettqu dawn il-12 pereżempju il-remote working xi fisser di f'termini finanzjarji l-istess eh, fil-rigward tal-video conferencing x'se nifrankaw hawnhekk xi flus se jiġu frankati kif jorbtu daw mal per eżempju zjarat ta' delegazzjonijiet, kalkoli oħra għandhom isiru biex narawx valur miżjut hemm. U mbagħad hemm xi ħaġa oħra li mhix msemmija malija hija xi ħaġa li hija twali ħafna. E, huwa li jekk innaraw jekk hemmx e- e- e- dak li qegħdin nofqu fis-sigurtà huwiex adekwat minn kien hawnhekk il-ġimgħa jaf illi mm, x'ġara. Emma per ambitu fejn insaħħu il-prestazzjoni tagħna hemm bżonn ninvestu aktar flus Eh, eh, jew hemm bżonn biss nirranġaw in-nuqqasijiet Zgur, illi permess tal-emendi nkun nistaw intejbu eh, rapport li huwa tiġa tajjeb. Imma eja inħarsu kol lej is-segretarjat intern u il-komunikazzjoni. Grazzi ħafna l-Sur Alvaro. L-Sur Bakros. Grazzi ħafna. Nishtiq nibda billi ngħid illi din litra li mġit mibawta mill Janusz Lewandowski, l-komissarja waħda, eh, hija dokument importanti ħafna. Tmur l-lin minn dak li hemm miktub b'mod eh, espliċitu. It-tekst referi għall-intenzjoni tal-Kummissjoni in fissa kif se tmexxi l proposti taħat tal-budget imma turi b'mod tajjeb il-imġiba tal-Komissjoni kollha u tatina u koll eh, toma minn qabel ta' l-imġiba tal-Kunsil ta' l-Unjoni Ewropea. Eh, ġifiri, il-4.2% eh, li jem proġettati hija mhijiex realistika Dawk li huma ottimisti dwar il-tkabbir eh, Ewropew, l-unika ħaġa li sanejtu huwa li l-kriżi għadha għaddejja u ħadna maħriġniex minna inkluż eh, Espanja u il-Portugal. Għalhekk huwa importanti li wieħed iqis illi il-budget Ewropew għandu jkun wieħed stret ħafna u hekk ħajkun <laughs> anka jekk aħna nixtiequ li nespanduha u F'dan ir-rigward huwa importanti ħafna dak uh, li ntqal mir rapporter u minn kellima oħra illi jekk irridu budget illi għandu prioritajiet pożittivi, allura għanna nħarsu lejn il-prioritajiet negattivi. F'dan ir-rigward nixtieq ukoll inwissi li rapporter illi m'għandix tagħmel enfasi fuq is-sinerġiji bejn eh, il-budget il tal-Unjoni Ewropeja u dak ta' dawk nazzjonali għax l-istrutturi huma kompletament differenti. Jekk wieħed ħares lejn il-budgets nazzjonali, design fil-mija ta' dawk il-budgets huma eh, dwar il-nefqa Eh, attwali, l-spiża attwali li tixti eh, eh, tikseb int ettu dan huwa budget għall-impetus biex għati impetus li tkabbir mux wieħed ibbażat fuq fuq in fiss imma fuq investimenti u għalhekk jina naqbel ma' Trupil li dan huwa l-mod kif nistgħu nejnu it-kabbir, ġifieri u iktar fl-investimenti, ikun xikunu dawn it-tibi ta' investimenti, pereżempju edukazzjoni eh, tal-persuni, eh, il-moviment ta' zaza, sinerġiji fil-infrastruttura ta' trasport u tal-enerġija biex jiġu frankat il-flus. Imma imbagħad irridu u koll eh, ninsow il-fond ta' globalizzazzjoni, per eżempju, għax dan huwa eh, mod ta' kif wieħed et eh, jonfoq fl-ispiża attwali. Biex bekk anka nżommu l-status quo, l-istess għandu jenat għal l-idejat mm, marbuta ma' dokumenta Sinjur Fernandez għax Jekk aħna ħanaċċettaw il-messaġġ ta' li hemm fl-ittra ta' Lewandowski allura għandna namlu l-istess tip ta' ifrankar tal-flus. Anka fil-budget stana naqtaw affarijiet inkluż mm, affarijiet marbuta mal eh, kultura Ewropea mhux biss biex nifran nifrankaw il-flus imma anka minħabba li eh, hemm ċertu kwistjonijiet li mhumiex il-problemi tagħna. Għan prioritajiet li għandna nagħtuhom definizzjoni ċara dan il-budget eh, m'għandux jaqsam mal-budgets nazzjonali. Irridu noqogħdu attenti x'nonfqu u għandna nħarsu lejn l-inklużjoni tal-investimenti. Grazzi ħafna. Jena kontent illi għadkom edin tatu kas uh, litra ta' Lewandowski. Is-Sinjura Vetman, għandek uh, ħin limitat. Grazzi ħafna. Tejt il-kalima. Xtaqt insemmi fil-qosor uh, l-aġenziji deċentralizzati. Sinjura Balzani, is-semmija din fuq paġna 8 tar-rapport tagħha. U Naħseb li l-koll naqblu illi l-aġenziji u huma kawza ta' prestiġju għal ċertu pajjiżi. Jiena mhux unika waħda li um, għandi dubi dwar uh, dan u fid-dibattitu dwar kif nistaw nifrankaw il-flus naħseb li għanna namlu investigazzjoni biex naraw jekk nistaw xintejbu l-effiċenza ta' dawn l-aġenziju nifrankaw il-flus minn dan il-lat. Grazzi ħafna. Aħna eh, informaw l-Juta Hawg eh, ta' dan il-suġġeriment, il-Sur Godmanis. Grazzi ħafna, President. Eh, naħseb maġin kun li ħafna. Kollox huwa ċar jekk qed ħares lejn il-tabella numru wieħed eh, fejn hemm il-budget finanzjari tal-2010 sal-2012 fejn taraw il-flus u il-differenzi fil-persentaġġi Eh, jina smajt li l-Konsil se jkun aktar konservativ forsi veru dan, imma jekk meta ħares lejn għal xi benchmark u għal xi bażi minn fejn nistgħu nibdew, forsi wieħed jista' jaħseb dwar it-kabbir fil-pagamenti ta' 2.9% li kena fl-2011 u mhux aktar minn dik il-figura. Issa kix realistika jew le? jekk inħarsu lejn id-bassir tal-Unjoni Ewropea tal-ħarifa manni oħra ġdida illi ħarġet mill-Kummissjoni taraw il- affarijiet interessanti, it-kabbir fil-GDP uh, għal-ħarifa tal-2010 u għal-rebija tal-2010 kien istess uh, eh, iktar minn 1.5% fil-ħarifa kien wieħed punt 1.8 u fil-rebja kien wieħed fil-mija. Imma jekk inħarsu lejn bassira l-2012, eh, il-Kummissjoni hemmhekk qed titsemmi tkabbir ta' 2% eh, u l-differenzi qegħdin fl-investimenti għax fid basir tal eh, l-ħarifa kien id-doppju tal- tal-rebija. Ġifiri, GDP li fih l-investiment se jikber eh, tled darbit u erba darbit iktar mill-GDP. U dan għandu jkun il-bazi fuq xiex nitkellmu mal konsil għax dan huwa eh, proġett u jekk aħna namlu kofinanzjar nkunu nistgħu namlu eh, leverage mill- naħa tal baġġet Nazzjonali. Irridu nibdow uh, fuq uh, dan il-limitu. Iġifiri, l-istess pass li kena fl 2011 eh, unħarsu u koll lejn itkabir fil-GDP sadwar il-flus eh, gbar, la monti gbar, il-kep per eżempju, il-pak. il kep per eżempju il pak Eh, wieħed jista' jikkalkula kemm għandna bżonn flus jekk eh, wieħed ma jżidx il-veloċità ta' assorbiment. Jekk inżommu l-10% fil-mija u l-11% kif għamilna sena l-oħra lura, eh, jista' jkun li l-flus ma jkunux 4.2% kif għaw previsti hawnhekk forsi tkun inqas Ġifiri dawn huma punti li għandna naħsbu fuqhom. Grazzi ħafna. Analisi ekonomika hija dejjem interessanti. Diffikultà li ħajkonna dimna hija differenzi bejn l-impenni tal-appropjazzjoni u dawk tal-pagamenti aħna neħejna id-differenzi bejn infiqa obbligatorju dak li mhuwiex mindu daħal it-trattat l lisbona ma meta jkun hemm eh, l-impenni u l-uffiċjali eh, eh, ovvjament eh, jiġu impjegati allura mbagħad wieħed irid iħallas. U dawn huma diffikultajiet li aħna ħaltaqgħu magħhom din is-sena jista' jkun jiġifieri illi l-appropjazzjonijiet marbuta mal-ħlasijiet din is-sena ma jiżdiedux. U l-iżbal kbir li seħħ ħafna ġrabi mill-gvernijiet li sar anzi mill-gvernijiet kien illi wieħed innegozja fuq l-appropjazzjoni tal-ħlasijiet wieħed jista inaqqashom l-appropriazzjonijiet tal-impenji imma tal-ħasijiet joħolqu problemi. Grazzi ħafna lil dawk il-kellima kollha li tkellmu, ir rapporter se jikkonkludu Kien hemm skambju interessanti ħafna tal-opinjonijiet. l ewwel nixtieq xi punti, żgur li kulħadd induna li Sinjura Balzani għandha żewġ dokumenti politiċi, wieħed imħed wieħed huwa dokumenta ħidma li huwa bażi għal diskussjoni mal-komitati speċjalizzati tal-Parlament u jagħti linji ta' gwida u liħor il-dokument liħor ħajkun ħajkun rezoluzzjoni, abbassa rezoluzzjoni li ħad titpoġġa fil-plenarja ħad tkun qasira, il-punti ċari u l-ideja hi li l-Kommissjoni Ewropea kif uh, xtaq il-Kummissarju Lewandowski meta tkun qiegħda tadotta il-abbozz tal-budget ma ssibx lila infisa f'pożizzjoni eh, fejn ikun hemm biss dirajn waħda tal-awtorità eh, tal-budget li tagħti l-opinjoni u l-oħra ma tkun għamlet lebda stqarrija ma tkun għamlet lebda stqarrija ġifieri qed nitkellem dan il-plenarja hawnhekk il-kun silġa adotta l-linji ta' gwida u skont idrawa il-kunsil jagħmel affarijiet kif jagħmilhom eh, bit-tradizjoni sa dwar il-prioritarijiet negattivi. E, din l-ideja tiġi qoddimna kull sena, jina argumentajt favur taħħa u koll. U fl-aħħar però kulħadd e, jerġa' lura minna din l-idea għax e, politikament din hija xi ħaġa li hija tassew ibsa u jiena naħseb li uh, il-rapporters għandhom iddeċidu huma x'se nagħmlu. Nistgħu nipproponuhom dawn il-prioritajiet uh, negattivi ġifieri naqsu l-appropriazzjonijiet fil-Kumitat tal-Baġġi, tal-Baġġit nistgħu ngħidu li aħna mhux se nisimgħu il-kumitati uh, l-oħra, nistgħu ngħidu li aħna nafu kif nagħmlu din il-lista tal-prioritajiet negattivi f'dan il-kumitat. Jekk um, mbagħad ħanqogħdu nisimgħu il-komitati l-oħra pal Kumitat tal-Agrikoltura u r-Reġjel ura mbagħad aħna ma nkunux nistgħu ngħidulhom le. U uh, għalhekk ikonna inwarbu fil-ġemb dawn il-projetajiet negattivi. Nixtieq nilqal il Pierre Fakaden u l-Presidenza Ungeriża. U nixtieq nirringrazzjak Eh, anka tal li għamilt anka waqt il-presidenza belġjana fl-istess waqt aħna nistaw u nitolbu l-pariri tal-stakeholders l-oħra. Li nistaw namlu u għal nsibu bazi oġġettiva fejn wieħed jgħid per eżempju, li ma kienx emin fi tajjeb tal-flus f'din il-linja is-sena l-oħra, per eżempju. Dan jista' jkun punt ta' tluq. Sfortunatament, l-esperienza turina illi eh, l-aktar politika innovativa ġdida hija l-iktar illi allura fil-rigward tal-ħlasijiet. Mela dawk kienu l-kommenti tiegħi, ma nafx jekk ir-rapporter jixtiequx jikkommentaw għadin lura Massur Fernandez jixtieq jitkellem. Grazzi, President. Jiena inqoħoss illi dan il-Parlament u dan il-Kumitat huma bħala istituzzjoni anzi mandomx eh, għajmu e, dubju dwar impenji li tiġa ittieħdu. Jekk inħarsu inħarsu lej l-implementazzjoni u eh, nizaminaw għafu dwar l-assistenza tiġa għanna impenji li tiġa saru għawnek imma jista ħajkun hemm kondizzjonijiet ġodda li ħajġu applikati. Unek u koll rridu nqisu il-instabet soluzzjoni. Imma, il-rapport li għanna qoddimna unek dwar il-prioritajiet għanna zoċ rezoluzzjonijiet waħda dwar il linijiet ta' gwida ġifiri dina priorita politika u l-oħra dwar l-estimi. Palissa għat nitkelmu dwar l-estimi u jekk u għet jitkellem dwarom dawn irridu jirriflettu il-prioritajiet politiċi tagħna. se jkun il-Komitat fil-Parlament li ħajtratta dan, aħna maħnix uh, korp esekuttiv. U u anka na kussjoni tal-litra tal-Lewandowski din għandha data ta' 3 ta' frar u huwa impossibbli naħseb jien illi ninkludu din fil-rapport tagħna ma nafx jekk rapporters l-oħra qablu xmija jina naħseb li din wasret eh, tart u musa nkunu nistaw ninkludu għasa dwar il-bazi zero għal eh, politika marbuta mal-bini l-opinjoni tiegħi hija l-istess eh, bħal ta' gruppi l-oħra, ġifieri tkun hemm diskriminazzjoni bejn l-ispejjeż fissi eh, u l-ispejjeż l-oħrajn. Ma nistgħux napplikawha għal każijiet kollha, ma nistgħu napplikawha għal politika tal-komunikazzjoni wkoll eh, dik tal-bini tiġa snija u għanna bżon soluzzjonijiet ukoll fuq medda ta' żmien twil marbuta ma' dan dwar il-konsolidazzjoni. Dan ifisser illi mill-2012-13 il qoddim irrid ikun budget konsolidat li jagħti stabilta' f'qafas ġdid eh, istituzzjonali illi ma jkunx hemm sorpriżi ġodda fiha hemm ċifri illi għadna aħna ma nafuhomx u jridu naraw jekk is-servizzi esterni u x'se jkollu eh, xi pis fuq l-intestatura numru 5. Imma aħna nkunu nafu dan mill-2013 il-qoddim, un bat nkunu nistaw namlu pjanar konsolidat. Emmek se jkonna stabilta fil-budget minn dak il-punt li l-in. nisperaw illi l-burro ħajati u koll il-risposti, eh, jatina risposti għal dawn il-kustjonijiet li għanna għoddimna. Għanna din il-kustjoni ta' l-efficienza u l-effettivita. Mm dawn il-konċetti huma importanti ħafna. Ma jfissirx li għanna bżon aktar flus, għanna bżon xaħġa e, xi ħaġa li tiffunzjona tajjeb. U il- Boro ħajtina l-proposti tal-infiqa, tal-ispiża. Ma nistawx, e, ovvjament, ninsow l-eċellenza fil-leġizlazzjoni u l-użu Eh, ta' lanqas risorsi possibbli. Din hija xi ħaġa li ċittadini qegħdin jistennowha minna. Rridu nżommu f'moħħna li l-budget tal-2012 u 13 se jkun punta ta' referenza għal budget sumbat tal-ġejjeni. U anka għall-MFF tal- eh, li jmiss. Nirringrazzakom tal-kommenti li għamiltu u jina ħarqan ħafna li naħdem mill qrib ma'kom nispera illi insibu soluzzjonijiet effettivi fejn hemm nuqqasijiet u żgur li ħanatmu tajjeb fuq l-estimi li qed nitkellmu dwaru dwaru bħalissa huma il-prijoritajiet politiċi mhux dwar in-numri. Tassew rapporter Francesca jekk jogħġbok. Grazzi tassew. Mela, nixtieq nibda billi nwieġeb lil kollegi li għajmu għal darboħra il-kwistjoni tal-priorità. U fil-fat nishtiq nibda mill-proposta ta' rezoluzzjoni li jina fil-fat konser oh, noħroġ bija fit-3 ta' marzu. L-sforz li aħna rridu namlu wara dak li ġara sena li għaddiet u wara l-pozizjoni b'saħħita li aħna ħadna pala parlament f'ħafna riżoluzzjonijiet jina kwotajt ta' 16 ta' ġunju tal-governance. Pero anki għal dik li ħana futajna f'Diċembru din tot ukoll. Umbat il-pakket importanti ta' 29 ta' settembru li juri punta tluq tajb ħafna fl-Unjoni Ewropea. Jajdulna, jatuna messaċ importanti ħafna l-Europa fil-fat ħadet għamlet strateġija għal xar snin u fuq din l-istrateġija aħna rridu nagħmlu sforzi ta' konverġenza. Iġifiri, minħabba l fat li r maftit, huma ftit, rridu naraw li r jamlu jagħmlu massa kritika sabiex jevitaw li jintilfu. U din id-direzzjoni jiftaħ is-semestru fl-Ewropa u għalhekk rridu naraw li l-budget Ewropew tagħna l-iktar punt importanti tagħna fil- fl-2020 jista' jkun strument li jaqdil kulħadd anki lil budgets nazzjonali individwali. U għalhekk it-tema tal-priorità minn perspettiva aktar minn politiku istituzzjonali għal koerenza tiegħu u dak li diġà ddeċidejna għal pakket ta' 29 ta' Settembru li jissinjala l-Unjoni Ewropea l-ġdida taħt l elementa governanza għandha timxi taħt l-istrateġija tal-2020 Għafas li aħna diġà rajna li kien qed jitfassad mod ċar minn tal-Kummissjoni rigward il stabilità u tkabbir u anke juri il-fatt li tixtieq iżid li fat li jixtieq iżid l-impjieg. Hemm ħames eh, inizjattivi lawnin, ix-xogħol, ir-riċerka, l-iżvilupp, il-ġlieda kontra t-tibdil tal-klima u l-inklużjoni soċjali. Għalek l-ewel qabel kollox il-proposta miexja fit-triq li nikkonċentraw l-enerġiji tagħna, l-isforzi anki l-budgets tagħna mod koerenti fuq dak li ddeċidejna u anki dak li ddeċidiet il-Kummissjoni u dak li nidejna aħna bil-rizoluzzjoni ta' Deċembru nikkonċentraw rizorsi fuq il-temi ta' l-Europa l-2020 biex nevitaw kemm il-darba repetejta din il-ħaġa billi nevitaw ostakli kif ukoll dibattiti kellna fuq il- trattat ta' Lisbona, mirdux nintilfu. U għalek rizoluzzjoni għaj dik li nxin niproponi fit-3 ta' marzu, għanda tkun din proposta ċara, evidenza ċara tal-istrateġija tagħna u dikjarazzjoni ċara li aħna resqin fuq dan il-qafas għaliex aħna għażilna kif għażilna il-qafas ta' l-Ewropa tal-2020, tal-2020 10 snin jmiss ġiri. Sa' priorità negattivi, jina nishti li nasbu fuq il-priorità negattiva u kol. Importanti li jissa din ikunem maġġornament ta' proposti seri. Pero li timxi f'direzzjoni pozittiva ġifiri il-priorità negattivi, mumiġ dawk biss il-prioritajiet li ma waslu għal xejn, jew li kienu zbaljati, pero il-priorità xi drabi jisiru negattivi għaliex m'għadhomx konformi ma' moment preċiż. Ma' kontingenza preċiża għaliex ikun hemm bżonn ta' prioritajiet pożittivi ġodda. Allura anke dan huwa strument ta' flessibilità politika tal-budget, jiġri li nibdlu l-prioritajiet tista' tkun mod biex aħna naddattaw il-budget ta' żminijiet li jkunu nbidlu. Wa suġġett li aħna wkoll diskutejna meta bdejna nirriflettu ftit fuq id-dewmin tal-perspettivi finanzjarji tagħna it-tul ta' żmien. Ara fuq il-prijorità ta' negattivi nixtieq li jkollkom approċċ eh, li toħroġu bi proposti u tkunu kritiċi, tirrifletti u tagħmlu proposti. U bla dubju dan ikun suġġett interessanti ħafna fil-kumitati speċjalizzati u anki li ngħixuh f'dan il-mod. Jiġifieri bħala strument biex jagħti parsa għajn ġodda li prioritajiet ġodda u anki nikkonkretizzaw qasam ta' budget li għandu natura partikolari u li għapolitika politika u utli meta nqisu li aħna qegħdin stretti f'dak il-rigward il-finanzi. Grazzi tassew Francesca. Mela, matul il-jiem Francesca ser tkun qed taħdem mal fit tret tlerta ta' marza ħat uħroġ proposta fuq il-projettori ġenerali u ikonna vot fis-16 ta' marzu fil-Kumitat tal-Budget u mbagħad adozzjoni fil-plenarja fl-ewwel sessjoni ta' April. Il-Kummissjoni tixtieq tadotta il-pakkett kollu kemmu fit-28 ta' April mela għandna numru ta' kwistjonijiet ħafna fadlinna u fad għandna ftit ħin. Mela jien proċedu bħeffa, però naħseb li suġġetti li trattajna sissa kellhom bżonn din l-analiżi fid-dettall għaliex hemm kwistjonijiet prinċipali li aħna konna din nittrattaw flimkien ma' rapporters, l-ko rapporteers, Mela l-ajri sa ser naddu għal punt 6 u 7. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-globalizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà kif ukoll il-larar li segwew is-sena li għaddiet fil-Polonja, Slovakkja, l-Ungerija, Repubblika Ċeka, l-Kroazja u Rumanija. Issa ir-rapportier hija s-Sinjura Ħajma Berger u il rapportier għal budget amendat hija Sedonja pero għaluli li il-Kunsil għadu mux pozizjoni hu deċizjon, għalek forsi nitlob li rajma biex tatina taqsira il-kontenuta ta' dan id-dossier u nassum li forsi nkun nistaw nivvutaw aktar tard fuq dan il-punt meta l-Kunsil jatina l-pozizjoni tijaw, mela Signora Rajma. Iva, grazie tassel, sur President, jina nistana Namel taqsira ta' dan għaliex diġa tkellem dwar in-numri fil-laqa li kellna qabel. Aħna t-nitkelmu dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarieta l-arar tal-2010 fil-Polonia, Slovakia, Ungerija, Repubblika Ċekka, Kroazja u Rumanija. U kif għattilkom aħna ser nestendu dan għal pajjiżi ta' edizjoni u kol anki għal Kroazja. Hawnhekk qed nitkellmu dwar għal 182 miljon euro. fil fadni din hija sitwazzjoni interessanti għaliex hawnhekk għandna proċedura budgetarja u fil-fatt Sedoni ħatkellimna fuq dan għanna l-budget amendat u dan qed issir tant malajr wara dawn in-negozjati. Jekk intom taqraw ir-rapporti jew taraw li aħna nistennew ukoll l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni għaliex skont ir-regoli tagħna u ma jridu aħna rridu nistemgħu biż-żewġ istituzzjonijiet u bat tivvutaw fil-laqa budġetarja fil-laqa tal-Kumitat tal baġit li jmiss. Grazzi tassa, Sedonia. Issa, man bekx flus għat imma tisa tejt kantejn. Grazzi tassew, nasab l-aktar ħaġa importanti u li l-Kunsil jispiega eżattament x'ostakli li għandu qabel ma jieħu pożizzjoni. X'qed iġellu ma jħux pożizzjoni u tininet nixtieq naqbel ukoll mal-kellim ta' qabli. Ir-rapport tiegħi fuq l il-budget amendat huwa lest U iva, naqbel u nixtieq nappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea u kif għattilkom fir-rapport tiegħi, naħseb li ir-reazzjoni u it-tweġiba għal diżastri naturali fil-forma ta' relief għandu jkun eh, għandu jsir peffa. Ma nistax nifhem għalfejn il-proċedura għall inizjazzjoni ta' dan il-fond għandu jiddewwem. Tixtieq titkellem? Onorevoli? Onorevoli Hatung. Iva, grazzi ta' sew, kelli mistoqsija rapportier. Għalfejn l-Unjoni Ewropea tħallas dan mal-ewwel hekk. Din mhix responsabilità li stati membri l-ewwel aħna ikkuntatjajna numru ta' nies l-Ungerija u jidher li numru ta' djar qegħdin jinbnew fuq art fejn fejn jista' jkun hemm arar, ma soġġetti għall arar, ġifri jidher li wieħed qasbis jista' jagħmel assigurazzjoni fuq daw id-djar, il-gvernijiet qed jgħidu qed jgħid li il-riskju huwa tant kbir li ħajerġa' jkun hemm arar li ma tistax tassiguruhom dawn id-djar. Ġifri dan huwa ħlas awtomatiku jew dan jaqa' l irresponsabilità tal-istati membri nifishom. Jina smajt il-kontribuzzjoni tijak b'interess ftit pajizi fl-Europa jibnu fuq sma jew fuq art li normalment ikun hemm arar. Issa għal dawk li forsi mhux neċessarjament ikunu interessati fil-fontan solidarjetà permettu li ngħidilkom li di mhix qed tiġi użata biex tqajjem xi eh, danni privati. Jew din, din eh, għandha x'taqsam l tpaċija u anki rimbors u infrastruttura. Din hija proprjetà privata u normalment din tkun eskluża mill-fond ta' solidarjetà. Grazzi tassew. Mela aħna għadna nistennew deċiżjoni minnaħa tal-Kunsil fuq dan il-punt. U għalhekk nissuġġerixxi li nimxu l-qudiem bl-aġenda tagħna issa. Ingre Gressle għaltina li punt 10 tista' jiġi post-post għaliex teħtieġ aktar żmien biex tippreżenta dan il-grupp ta' ħidma. Jum bla bora liħor anki fit il-ġimgħa qiegħda segwa l-iżviluppi tan-negozjati mal-Kummissjoni u l-Kunsill U jina ċerta li dokument li ħatres inna ħajkun ħet interessanti ħafna minn għaddu punt 11 għanna l sur Dominik Rike program għall appoċ ta' svilupp ta' politika marittima integrata. Iva, rridu niftakru li din il-politika tkopri politika għasaman sili twassal għal żvilupp tajjeb tal-GDP tal-Unjoni Ewropea, l-Parlament reċentament appoġġa din il-politika u l-azzjonijiet ta' tħejja u anke l-proġetti pilota li ser jaslu fit tmim tagħhom fl-2010 għandhom jitkomplew irdu nassikuraw li għanna il-mezzi finanzjari sabiex nassikuraw il-kontinuazzjoni ta' daw il-proġetti u anke l-espansjoni tal-applikazzjoni tagħhom taħt l-testatura numru 11 il-budget il-Kummissjoni da tipproponi li tiffinanzja ta' 50 miljon tal bejn l-2011 u l-2012. Gina niproponi li nsegwu l-approċċ tal-Kommissjoni sabiex nassikuraw li kunem kontinuazzjoni għal proġetti pilota jkun hemm minn pen ta' 50 miljun fuq 3 snin mill-intestatura u l-marġini numru 2 dinja il-parti leġislattiva u hemm numru ta' emendi li jassikuraw li ma jkunx hemm sussidju mingħajr talba l-offerti. il-fondi jridu jkunu maqsuma skont l-anijiet, jridu nassikuraw li qafas finanzjarju jkun infassad moċċar. Aħna ridna revizjoni temporanja u kol rapport temporani u rridu nassikuraw li l-Parlament ikun involut fl-adozzjoni tal-programmi annuali. U fil-parti leġislativa tat-test jina indikajt il-linji budgetari Ġifri dawn huma l-aspetti li jirriflettu l-kumitat tagħna fuq din l-opinjoni. U għalhekk aħna rridu nikkonfermaw il-pożizzjoni tagħna sabiex nikkonfermaw l-50 miljun nassikuraw li aħna qegħdin nieħdu l-finanzi mill-marġini taħt intestatura t-nej. U aħna wkoll irdu nassikuraw li jkun hemm evalwazzjoni tajba. Grazzi tas-sew rapporter, naħseb li tkun ċar ħafna sa' Sinjura Grillier. Tixtieq titkellem? Kelli tlet punti fuq dawn biss, kumment u żewġ mistoqsijiet. Intom edin tajdu li dan huwa finanzjat permezz tal-proġetti pilota u azzjoni ta' tħejja f'dan il-istadju ħnerdu nikkonsidraw il-50 miljun euro ikun progress żgħir. Però ta' bilħaq din hija politika importanti ħafna l-Unjoni u naħseb li Tajb li najdu li forsi f'dan ir-rapport importanti li naħol u bażi legali għal politika marittima li jixir ila dan it-titlu wara kollox. U din ukoll ser issaħaj dibattitu tana fuq il-perspettiva finanzjarja, għadni ma konvinċejt il-rapportier. il rapportier Pero incidentalment il-Konsil qed turi ħafna koerenza u konsistenza hawnhekk. Għaliex jekk ma jkunx hemm politika komunitarja intom tistaw taraw li l-politika nazzjonali wkoll tibda tabbonduna dan il-qasam. Aħna rajna dan fil-fatt l-Istati Uniti, l-Renju Uniti li qiegħda tabbanduna ċertu aspetti marittimi tagħha u dawn jistgħu waslu għal inċidenti kbar. 50 miljun intomatu. Jekk aħna nħdu il-marġini ta' intestatura numru 2, din miex eh, eżattament eh, qed nibatu qed nibatu l-istess ammont ta' flus. Dak kif eh, samtu deċidejtu hekk, nixtieq naqsxejn iktar kjarifika fuq dan il-punt. Grazzi Dominik. Madam, merci de votre Grazzi tassew. Grazzi tal-li ċarajtina l-punt emmek. Jena minix bahri imma zgurri l-kollegi spanjoli bl-armada tagħhom mar nexxilhomx jimxu marri jina żguri li l-politika ta' Renju Unit, ta' Francis Drake għamlu l-almu tagħhom, l-almu tagħhom hemmhekk biex toħloq il-problemi. Imma forsi, forsi, nettuna biddel naħam dak il-ħin law. Dominik tixtieq twieġeb? Iva ser nipprova nwieġeb dwar il-marġni għandek raġun. Test qed jissuġġerixxi li tinħoloq intestatura ġdida li din il-politika ta' dimnazzjoni ta' tħejja għal proġetti pilota għal stadju ieħor li jista' jiġi inkluż fil-budget. It-tieni ħaġa hawnhekk hija dwar is-sottoprogrammi. Aħna naqblu mal kummissjoni imma naħsbu li l-Parlament irid ikollu dritt illi jagħmel xi bidliet. Irridu qafas xira għal dan id-dibattitu. Aħna ma nistax ngħidu 50 miljun. Tajja wis irdu naraw x'isir bihom dawn il-50 miljun. Rapporter, l-iskadenza l-emendi it-18 ta' frar fl Forse nistaw narġaw impotu dal-put fuq l-agenda fit-3 ta' marzu iżda jekk mhux meħtieġ ma namlu hekk. Il-vot huwa pjanat għal-laqa tal-kobu fil-15 u s-16 ta' marzu. Nistaw naddu għal punt numru 13 fuq l-agenda l-Onorvoli Herzog. Dan huwa dwar is-suġġett ta' reviżjoni ta' nofs il-perjodu għal programmi Ewropej ta' navigazzjoni bis-satellita. Jekk jogħġbok malaj malaj. Iva ser niprofa nżomm fil-qosor ta' dan il-punt. Aħna qegħdin inħejju in il-Kummissjoni daħlet reviżjoni ta' nofsi żmien u s-sur eterek dan il-Kumitat itre ħejja rapport tiegħu u aħna qegħdin naraw il-punti vista tal-budget. Msort nitol fid-dettalji ma forsi hija ħaġa tajba li nsemmi illum il-GDP tal-Unjoni Ewropea jiddependi fuq sistema tal-GPS tal-Istati Uniti huwa sa 7% u għalhekk qed nitkellmu dwar settur ekonomiku kbir mhux ħażin qed jikber sal-2020 sa jikber sa jikber 150 biljun euro u għalhekk dan huwa settur kompetittiv għall-Unjoni Ewropea. Allura x'inhi l-kwistjoni rridu nikkonsidraw hawnhekk? L-ewwel bidla saret fl-2007 diġà il-fondi suffiċenti għal programmi tal-GNSS waslu biex l-MFF attwali jiġi revedut numru A fejn ġew motija 4 biljuni zejda għal 2007-2013. Aħna għanna problema biex nipjanaw il-soluzzjonijiet fuq medda twila ta' żmien. Tkun xi tkun ir-riċerka jew programmi fuq skala kbira. It-tieni realtà hija li l-Kommissjoni fir-reviżjoni fil-komunikazzjoni ta' reviżjoni ta' nofs iż-żmien ta' Jannar 2011 mhix qed tipproponi fondi addizzjonali għal perjodu sal-2013. Ovvjament minħabba l-ispejjeż tiegħu dan jista' jwassal għal dew minn mhux aċċettabbli fit-tlestija tal-programm tal-GNSS u telf ulterjuri tal-benefiċċji potenzjali jista' jkun hemm waħda mis-soluzzjonijiet biex nifinanzjaw il-programm permezz tal- Seba, program qafas, din ma nix naċċettawa, mux mod kif nistaw nimxu l-qoddim jekk aħna ma rridux nibdlu id-direzzjoni tagħna fit dak li għandu xieqsam unjoni ta' innovazzjoni u ir-riċerka għal ġejjeni ma naħsibx li l-kumitat tagħna jrid jimxi f'din it-triq lanqas. Il-punt li jmiss huwa illi Galileo huwa program tal-Unjoni Ewropea u għalhekk ir-reġim budġetarju tagħna irrit ċimmotiħor jgħamil ġestjoni ta' dan il-proġett u għalek irrit konna l-infrastruttura u għamxie kustjonijiet marbuta ma' din l-infrastruttura u koll. U għalek fil-revizjoni ta' nofsi zmin ta' Galileo li huwa l-iktar importanti mill-punti vista tal-budget il-figuri huma ta' 1.9 biljun euro. Dawn huma inklużi fir-revizjoni ta' nofsi zmin għal perjodu għal 2013. Dawn huma meħtieġa bħala budget minimu. Mbagħad 800 miljun fondi addizzjonali kull sena nixtieq ngħid li sal-2014 aħna u s-rabli ser nkunu ksibna l-istatus ta' 18 satellita, iżda il-sistema sħiħa jeħtieġi la' 28 satellita u għalek irridu nkunu żguri illi aħna qed nimxu f'din id-direzzjoni għalek hawnhekk irridu niddeċidu u f'rapportana wkoll irridu niddeċidu illi irridu naraw minn fejn nixtiequ nifinanzjaw il-programm satellitari għal-ġejjeni. Jekk aħna nirridu nżommu mal-budget komunitarju biss, forsi blajnuna tal-istrument ta' flessibilità kif għamilna għal-liter, jew inkella aħna naċċettaw il budget tal-Unjoni Ewropea ser jikontribwixxi ċertu ammont imma eh, aktar spejjeż għandhom jiġu mill-istati membri u minn strumenti intergovernmentali. Jina ma rix niddeċidi, jina introduċejt rapporti, jina qed nistenna għall-opinjoni ta' shadow rapporters. Naħseb il-koll naqblu illi il-proġett irrit jibqaddej biex huma żlohom ma naħsibx illi eh, l-Ewropa kompetittiva għandha pjan biex twaqqaf dan il-proġett u għalhekk naħseb illi dawn kienu l-iktar punti importanti mill-perspettiva tiegħi u jiena qed nistenna biex naraw kif nistgħu innaġlu dan il-proċess bil-mezzi budgetarji li aħna għandna. Grazzi tas-sew rapporter. Kont preċiża ħafna, is-sur Harton tala biex jitkellem. Iva, tassew, Signora President, the show must go on, għettejt inti. Jina ikolli nejt il-show irrit jieqaf u mux ikompli. F'daw l-ħar snin aħna spiss tkellimna dwar dawn il-proġetti suppost qed nifqu qed nonfqu dejjem aktar flejjeż u ma li din ħaġa sabiħa. Wara il-ċifri ta' wara l-2014 huma indikattivi biss biex aħna nlestu il-proġett u għalhekk kien hawnhekk nistaqsi li rapporter biex tgħidu wkoll l-litre, il-kumitat Itre illi dan il-proġett irridu niblokkaw, irridu nwaqfuh malaj kemm jista' jkun mill-aktar fis possibbli. Grazzi l'onorevole onorevoli Rike. Jiena jiddispjaċini li qed immur kontra da klienti inti sur imma naħseb li huwa importanti li aħna nkompluh. Rapporter qed tagħmel din il-mistoqsija Igdos huwa proġett speċifiku ħafna li huwa moqqaf mill-Kummissjoni. Hekk kif inhu. Aħna qed nitkellmu dwar l-infiq, l infiq huwa problema, Umbat hemm ukoll l-infiq marbut ma' tħaddim wara l-2014 illi issemmi rapporter u għalhekk minn 100 miljun euro kull sena għas-sistemi. Ma qatt ma nitkellmu dwar it ħul Jiena nisab ħerqan ħafna illi nkun naf jekk hemm xi possibilità illi aħna forsi nistgħu naraw xi tħul illi jidħol fil-budget minn dan u mhux biss infiq. Il-Kummissjoni qed tagħmel amministrazzjoni ta' dan il-proġett qed tagħmel dan l-investiment għalek mux ser ikun hemm tħul jew l-operaturi ser idaħlu fil buti tħul. Naħseb li dan huwa suġġett interessanti ħafna l-Unjoni Ewropea, hemm problema prattika, problema reali. Nistgħu ngħidu li se jkun hemm tħul baġetarju u rridu naraw kif dan ser jiġi applikat permezz tal-programmi tal-Kummissjoni. Din hija ħaġa rridu u Huwa importanti mill punti vista finanzjarju imma wkoll mill-perspettiva tat-teorija baġetarja. Grazzi tassew. Kollega, tlaq biex titkellem, Iva, fil-qosir kjożbuk. Għalix sarinna l-ħin. Jina minix 100% zgur dwar dan, imma niftakar illi aħna minna li għamilna ftajim dwar il-finanzjar ta' dan il-proġett Galileo, jiena kont nibqa favur dan il-proġett. Jista' jkun hemm bżonn ta' fondi addizzjonali qabel 2013 u dan m'għandhomx jiġi m'għandux jiġu jiġi mill-baġit komunitarju. Din hija ħaġa li niftakara, dan niftaj kien sar, u għalhekk punt nejn mhuwiex tajjeb. Aħna nikkondanaw il-fatt li l-Kummissjoni ma proponit xejn. Għaliex jiena naħseb li l-Kummissjoni wara kolos ma tista' tipproponi xejn ġdid. Qed nara x'in-nies li qed ixenglu rashom u għalhekk naħseb illi għandi raġun. Naħseb li aħjar nifqu hawnhekk dwar dan il-punt. Jekk tixtiequ tistaqsu aktar mistoqsijiet, Mela l-ura, ek joġobkom, tkellmu direttament ma' rapporter. Nishti nfakkarkom li għanna skadenza tal-emendi li hija 16 ta' frar. Il-vot fih dan il-Kumitat tal-Budget huwa pjanat ta' 16 u 17 ta' Marzu. Aħna ser nibgħatu l-opinjoni tagħna lill-Kumitat itre li huwa l-Kumitat ewlieni fil-31 ta' Marzu. Għal daqstant, grazzi tassew lis-Sinjora Herzog kull min tkellem dwar dan il-punt dwar punt erba ta' xi rapporter wassur Alfonsi ma ma jinsab hawnhekk kellu. Iżda jiena żgur illi intom irċevejtu l-abbozz ta' rapporta tiegħu bil-miktub il-Kumitat tas Sajt huwa l-Kumitat Ewlieni l-iskadenza hija 11 ta' frar fl-10 warek ser ikunu nistgħu nivutaw dwar fil-laqa ta' 3 ta' Marzu. Għalek nistgħu ngħaddu għal punt numru 15. Għandna żewġ trasferimenti trasferiment minnhom huwa fuq il-Kommissjoni għandna zewċ kategoriji ta' trasferimenti. L-ewwel net, punt 15, Sedonja kjoġbok. Dan it-trasferiment huwa dwar id-danni apparentament hemm sentenza tal-qorti illi torna biex il-Kummissjoni Ewropea tħallas 12 il-miljun euro f'dan il-kumpanija l-ġib li ta' Sistrin. Din hija storja twila diffiċli biex inqassar għandkom spjegazzjoni, għandkom deskrizzjoni ta' trasferiment fil fajstakom Jina Jiena ma kontx sodisfatta bl-informazzjoni li hemm fid-deskrizzjoni ta' trasferiment wara tlab il-Kummissjoni Ewropea biex ittina xi ftit aktar informazzjoni għaliex l-ewwel qabel kollox l-ammont huwa wieħed kbir dawn huma ħafna flejjes 12 miljun euro f'danni lill-kumpanija għal ksur tal-drittijiet tal-awtur tal-copyright u t trasferiment minnu nnifsu qed ifittex 315 euro dawn huma wkoll ħafna flejjes. U jiena bħala rapporter trattajt id-dettalji tiegħu. Il-kwistjoni tiegħi l-Kummissjoni kienu dawn. Il-mistoqsijiet tiegħi il kummissjoni kienu dawn. L-ewwel nett għaliex it-tender mill-2003 waslet għall interpretazzjoni żbaljata illi switinna 12 il-miljon euro. Kienet mistoqsija sempliċi. Staqsejt mistoqsija prattika wkoll. X'għamlet il-Kummissjoni Ewropea biex tagħmel limitu, biex tillimita dawn id-danni. Min kien responsabbli? limit ħadna? limit ħadet il-Kummissjoni minn din esperienza x'qed jiġri bħalissa biex jiġi evitat illi situazzjoni bħal din tarġa tirrepeti ruha. Jien rċevejt bosta kjarifiki uħut mid-dubji tiegħi ġew iċċarati iżda sandi dubju ġodda. Għaliex l-ewwel qabel kollox l-ikbar dubju tiegħi, l-ikbar mistoqsija tiegħi lill-Kummissjoni Ewropea hija Waħda li għadni ma staqsejġ bil-miktub għaliex din hija bbażata fuq l-informazzjoni ġdida li narċevejt għaliex il-Kummissjoni Ewropea jekk eh, f'dak li huma kitbu li qed jgħidu huma li l-każ ma kienx ovvju, għaliex huma ma għamlux appell ta' din is-sentenza tal-qorti, forsi ma setawx imma tkun ħaġa interessanti li nkunu nafu għaliex ma kienx hemm appell. Jina naħseb illi din hija l-iktar mistoqsija importanti, ġifiri, it-tieni mistoqsija tiegħi għaliex il-Komissjoni Ewropea jekk kellha xi dubji, jekk kellha xi mistoqsijiet. Meta il-kumpanija qalet illi eh, temmen li drittijiet tagħha qed jiġu miksura għaliex ma kkanċellatx it-tender. Minn dak li batet il-Kummissjoni Ewropea jidher illi kien hemm tilwima iżda il-Kummissjoni Ewropea għamlet xi evalwazzjoni interna u għalhekk ikun interessanti li nkun naf x'mar żmerġ f'din l-evalwazzjoni u għaliex il-qorti fl-aħħar net kellha opinjoni differenti. Għaliex l-ammont huwa ammont sostanzjali, ammont kbir fl-opinjoni tiegħi u jiena għallin inqas fil-dokumenti li rċevejt minix nara xi traċċa ta' appell minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea fir-rigward ta' din id-deċiżjoni ta' din is-sentenza. U jien nixtieq ukoll nisma' l-opinjoni tagħkom kollegi dwar dan is-suġġett. Forsi President inti tippermetti illi eh, xaħat hawnhekk fil-kamra wieġeb għal dawn il-mistoqsijiet illi jien għamilt lill-Kummissjoni dan ikun ta' siwi ma f'dan l-istadju jien ma nistax ngħid iva jien favur trasferiment bħal dan għaliex għad għandi ħafna mistoqsijiet. Tajja pwis, nixtieq nirringrazzjak. Xorta ħażina. Rapporter, m'għandniex ħin biex nagħmlu skambju jew skambju mal-kummissjoni hawnhekk bil-fom. finanzjar tal-bini tal-External Election Service. Din tkun ħaġa importanti naf għandek mistoqsijiet lill-Kummissjoni għalhekk jiena suġġerixxi biex illum nipposponuha u niddeċiedu darba li ġejja id-direttur Isur Valizin u anka minn dan u ma nistawx niddiskutu illum ħattu nota. Stajtu teħdu nota tal-mistoqsijiet il staqsiet ir-rapporter. Forsi tistaw tikkuntatjaw b'mod bilaterali. Iżda għatu tweġibiet bejn issa u l-laqa li jmiss biex bekk aħna nkunu nistaw naprovaw dawn il-fondi addizzjonali jekk il-kol naqblu. Dak punt 11 punt 15 skużawni, għallu nistaw naddu għal punt numru 16. Trasferimenti għal istituzzjonijiet oħrajn. Nistaw nibdew bil-qorti tal-awdituri. Nishtiq nilqa lil-Rajs Taħris li huwa membri eminenti tal-qorti tal-awdituri. Jien għandi l unuri li nkun nafu bħala membru tal-Parlament Ewropew. Xi ftit snin ilu u mbagħad sar membru eminenti tal-gvern u kellu rwol l-wolijiet ewlenin fiħdan il-Kunsill. Helga Trooper, dwar l-ewwel trasferiment ta' Kjożbuk. Għalija ma kienx problema kbira imma kien hemm kollegi li staqsow mistoqsijiet u l-orti tal-awdituri ikunu jistaw jirrispondu il-problem għal dawn il-mistoqsijiet. Li jina nistiden lill-kollegi biex jistaqsu il-mistoqsijiet fil-fatt. Ovvjament ma jistax ikonna dibattitu, eh, ma nixħin għal dibattitu. Forsi il-Sur De Vries jista' jgħidilna id-direttur jista' jispjegana. Grazzi ħafna u skużawni li jina ma sax nattendi l-aħħar laqa dan it-trasferiment huwa l-applikazzjoni ta' regolament tal-Kunsill 1977 2 illi għandu xaqsam mal-ħlasijiet li ridu jisiru meta jitilqu l-membri mill-qorti u kunem membri ġodda. Din hija fil-fat applikazzjoni ta' dan ir regolament fir rigward tal-allowances li jridu jitħallsu. Grazzi ħafna. Mela, fid-dawl ta' din l-ispiegazzjoni, xti suġġerixxi rapporter nivutaw favur dan it-trasferimenti jew le? E, Sinra Vertman. Grazzi. Nista nifem il-raġunament wara din it-talba għal trasferiment imma Għem eh, mistoqsija li ma nataċ risposta għalija. Jekk senċa il-u niċaqilqu għal eh, stat membru li muwiġ daqsek il-bot, għalfejn hemm il-ħtiġa ta' daqsek flus, 20.000 euro. Mandux eh, konna xi dokumenti uh, qabel ma jitħalsu eh, dawn il-ħlasijiet biex inkunu nafu li dan l-ammont din it-talba hija waħda valida. Eh, direttur, eh, jirrispondi. Fil-qosor ħan nispjega. L-għanet, irrit ikona il-flus fil-budget biex inkunu nistaw ikona l-impenji u ikunem il-ċaqliqa. Għet nitkelmu dwar il-ċaqliqa ħames membri Eh, Svedizi u Awstrijaċi li ħajtilqu lejn l-aħħar ta' din is-sena u Sur De Vries u iż-żewġ mm, eh, żewġ membri li ħajjuħdu l-om postom anka Sur De Vries li ħaj eh, jisieħeb mal-qorti. Dawn kollha se taw eh, estimi tal-ispejjeż ta' ċaqliqa tal- u jrid ikonna il-flus eh, disponibbli fil-budget biex inkun nistgħu inkopru dawn l-ispejjeż. Grazzi ħafna. Rapporter. Wara dan kollu. Issa nifhem illi forsi mu użaw l-ammont kollu u kifet qabel l-impressjoni tiegħi kienet li nista weħen għamlu dat trasferiment għalhekk kiena nirrikomanda li jkun votazzjoni favur dan it-trasferiment. Grazzi. Mela. Issa ħan votaw għalih dan. Mela, favur? Kontra? Kleta, kontra? Astenzjonijiet astenzjoni waħda. Mela, dan it-trasferiment ġi approvat. U sgur, il-qorti tal suri ħajkunu kontenti. Mela. Aw xi transfer trasferimenti ieħor? I dan huwa aktar komplikat huwa marbut ma l-punt li jmiss tal-agenda għal marbut mal-bini. Hawnhekk għaw talba għal EEAS ħanaqra sentenza waħda. Action Service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 Hawnhekk għandi mistoqsijiet, hawnhekk qed nitkelmu dwar 1.6 uh, miljun euro għal preparazzjoni tal-bini għall-amministrazzjoni. Jina għalija dan uh, dinja xaħġa stramba. Mela, eh, dan veru jorbot mal-punt eh, li misalek nistaw niddiskutu għafdaqqa il-rapporter għetajt li uh, jista jkonna stampa forsi responsabli mill-persuna responsabli jina ma naħsibx li bħalissa li din tidher bħala soluzzjoni ta' ġestjoni, soluzzjoni tajba ta' ġestjoni. Grazie ħafna l-rapporter, il-president. il president Mela taħt il-punt 17 ma xorta għadin uh, għawnek li konsidraw il-punt 16 għanna s-sinjura Monika hall meyer għawnek pala rapporter u għanna għalli direttur ta' li EAS li huwa eh, responsabli eh, minn din il-kostjoni kanna skambju tiġa u diskussjonijiet darbtejn f'dan il-Kumitat tal-Budget fuq l-istess suġġett. Imma irridu nadattaw pożizzjoni illum. Eh, President, din hija deċiżjoni importanti ħafna għalhekk nixtieq nispjega naqra l-isfont ta' dak li ġara fil-laqa li għaddiet eh, fid-diskussjoni li saret. l ħanaraw eh, se jkun eh, eh, utli jekk wieħed jixtrix jew jew jikrix il-bini brejdi l-wieħed u tnejn ħanidħol Min nisa nidħol fid-dettal dwar iċ-ċifri għal mina sorpriża bċertu ċifri li prezentat il-Kommissjoni il-bini, il-bini Bradel, Irrit ikun rinnovat uh, kompletament fi żmien ħames snin bej wieħed u ieħor. U uh, dan se jkun uh, spiża f'perjodu ta' żmien qasir. E, li qed um hija il-żmien għax jekk in-nies se jiġu imċaqilqa b'mod gradwali bil-mod il-mod, ħajkun hemm min u ħireġ minn bini u diħel fieħor għalhekk se jkun hemm bini irrid li jinkera il-bini tal-kunsill m'għandhomx spazju disponibbli eh, li huwa meħtieġ għalhekk ħajkun hemm dan il-bżonn li wieħed jikri il-bini. il bini probabilment illi probabilment se jkonna bżon anka żmien żejjed uh, eh, eh, minħabba il ċaq uh, li ħajsir wara. Jista' jkun li ħajkun hemm ġifieri aktar spejjeż. Palissa diffiċli li wieħed jiġġudika hemm problemi marbuta ma l-użu ta' dan il-bini brejdil il-1 u 2. Mina ma nafx se jiġi involut fil-innovazzjoni, forsi anka hemm l-asbestos fil-ħetan li jfisser li ħajkun hemm bżonn eh, aktar żmien dan il-bini u imulura għal snin sebajn u wieħed jista' ikollu ħafna sorpriżi eh, demu meta jsir il-rinnovament għalek jiena ħad pozizjoni ċara l ewwel net ngħid illi rridu nifu eh, nieħdu din l-attitudni. Eh, wieħed eh, faċli li qed juża kliem biex jikkonvinċi lil ħatiħor aħna ma nixtuqux li nkunu ittrattati b'dan il-mod. Wieħed irid iħares lej il-fatti. U meta nħarsu lej il-fatti mhux qed naraw l-affarijiet b'mod ċar. Qed naraw huwa illi e, pereżempju hemm 850,000 elf metru kwadru illi qegħdin jissemmow hemm anka varjazzjonijiet fiċ-ċifri e, jekk eh, si possa jkun neutrali fuq eh, il-budget, dan allura ħaj fisser illi mus se jkun hemm xejn spejjes. U hawnhekk qed nitkellmu dwar il-bini kollu mhux xi parti minnu memx eh, eh, ġifiri għan għed nitkelmu dwar 12.5 eh, miljon pala ċens, pala leasing. L-ammonti mux kolla edin jiddaħlu għanna ideja eh, li jista' jkun hemm eh, u kol space li jkunu aktar minn 12.5 miljon jew forsi anqas. Eh, Pero żgur li jkun neutrali dan. Il-konċett tal- sigurta distribuita mal-binni u anka l-armar tijaw qed nitkellmu hawnhekk dwar 20 miljun. L-ammont uh, li ingħata però ħafna anqas il-differenzi fil-spejjes uh, jidru li huma konsiderevoli u Għalek nixtiqu li dawn eh, eh, jispiegawlna eh, u anka jekk ikunem zieda tal-ispejjeż jekk jaqa' taħt l-ispejjeż ikunu jimxu mal-baġit dana jkun tajjeb, però aħna nixtiequ illi li l-affarijiet jiġu iċċarati. għandek 32.000 għal kommissjoni. U 180.000 għal konsil u għal 2013 il-Komissjoni għalet li ħajkolom eh, eh, ma se jkollhom bżonn bini ieħor. E Jekk il-Komissjoni se jkollha bżonn aktar spazju, però eh, naħseb illi il-Komissjoni tkun tiġġustifika kif eh, dawn ikunu jixtiequ jikru jew jużaw aktar bini minn dak li qegħdin jispeċifikaw hawnhekk ma nistawx naqbdu u nikkonsidraw spazju addizzjonali bħala meħtieġ u uh, il-Kunsill eh, dejjem jgħidina li ridu naqsu mill-ispejjeż għalhekk jekk aħna qegħdin eh, nikkonsidraw eh, dan il-bini ta' 350 elf 350.000 metru kwadru. E, nafu koll li hemm bini ieħor pereżempju li għandha e, li palmu għall Il-Kunsill għandu jagħmel strateġija fuq e, żmien medju għax ma jistax ikun li nibqgħu naraw il dawn l-istituzzjonijiet jieħdu aktar u aktar spazju, jkomplu dejjem jespandu. Xewqa i li konna bini veru f'żona eh, tajba jankak ma jkunux fil-kwartieri Ewropej, imma u koll numru ta' tradutturi illi għedin jitpoġġow fi ċentru ta' Bruxelles illi jiena ma narax raġuni għalfejn dan għandu jkun hekk. Irtikonna struttura tajba għal politika tana fuq il-propieta fi Bruxelles u eh, għal e, dawn l-istituzzjonijiet differenti li dejjem edin jitolbu e, dan, eh, dawn il-bini. il bini għax maħnix qed inkunu dejjem razzjonali f'dak li qegħdin nagħmlu naf jina tkellimt fit-tul imma jiena rrid nagħmel affarijiet ċari. Jina lek ah, naqbel mal-għażla numru wieħed imma fir rigward tal-bini eh, kapitali Irridu naraw il-kondizjonijiet marbuta ma dak il-qegħdin naqblu fuqu. Jekk dan ma nagħmluhx, dan ifisser li ħajintilef ħafna ħin u li EAS ma tkunx tista titħol fil-post u tiffunzjona ikun hemm dawmin żejjed. Grazzi ħafna. Grazzi tas rapporter. Niskuża ruħi, iva provajt nwaqfek imma wasalna kważi fit-tmiem tal-ħin disponibbli. Onorevoli, iva ser inżomm eh, fil-qosor ħafna minuta u nofs biss sinjura Holmeyer għamlet lista tal-fatti kollha minn dawk il rizorsi limitati li kellha proponiet konklużjoni tajba ħafna, però jekk aħna ser nħorġu bil-fatti u punti oħra li mhumiex fatti rridu naraw kif kif m'għandniex nimxu, kif skont kif għalet il-Kommissjoni, ġvi, m'hemmx eh, spazju lok ta' ġestjoni anke biex ninnegozjaw din tikkludi wkoll il-prezz tal-kirja u l-prezz tax-xiri. Eżis kollegi, aħna jekk aħna ma jkollniex alternativi, oħra ma jkollniex spazju għal diskussjonijiet relevanti u manuvra relevanti, jekk aħna ma jkollniex dan il lok ta' ġestjoni ma nkunux nistgħu nagħmlu dan negozjati. Irridu niddedikaw ħin fejn aħna ma nkawżawx dannu. Eżis kollegi, meta jiena kelli sitwazzjoni f'ħajti fejn ma kellix alternattiva fil-pubbliku fl-opinjoni pubblika jina ħloqt din l-alternativa u fil-fat ġejt kont imsieħeb rispettat ni situazzjoni għalhekk aħna bħalissa din dependenti fuq ir-rida tas-sit u qegħdin f'sitwazzjoni fejn alternattivi oħra ser ħajkun hemm problemi għalihom finanzjarjament u anke bil-ħin. Jiena qiegħed biex nappoġġa l-opinjoni tar-rapporter u nikkonsidra wkoll proposta oħra biex norbtu ftit il kummissjoni u l-Parlament biex jevitaw tali proċedura fil-ġejjini. Grazzi tassew, Sur Artong. Sentenza waħda, Sur Artong. Sur President, malar malar jim nix favur lażla l-ewwel waħda u l-qasettini waħda dak li nixtiequ li din li tniżlu fil-minuti li jiena kontra kull proposta għaliex qed nara l-EAA bħala ħela ta' flus. Jiena u kol tajton revoli oħra li aħna konna mweda neutral ta' budgetarja ma fil-fat dan mhux il-każ. M'hemmx diskussjoni magħna ma kienx hemm diskussjonijiet fuq il-prezz tal-xiri u l-prezz tal-kiri ta' xejn. Tajb wisqiet il-President. L-unika ħaġa li rridu niddeċidu u jekk lażliet l-għażla ta' Bradel hix aċċettabbli. Li ninjurawa jew nipposponaw miex idea tajba, aħna ħarisna l possibiltajiet kollha, ħarisna li l-angolu kollu, l-angoli kollha, Sur Habland. Sur President, għal darbohra aħna spiċċajna f'sitwazzjoni fi ħatmu eh, sodisfatta x'aħna qegħdin ma' fusin bil-ħin. Sitwazzjoni li minna u minuta jgħid il-President l-interpreti ser jitilqu. Aħna għandna situazzjoni fejn eh, laqa ser tala u ma nistawx niddiskutu dan il-punt jgħid l-Onorevoli Holmier. Jekk aħna jekk aħna nistawx niddu deċiżjoni jien se nivota favur laqas. Nixtieq infakkarkom jgħid il-President li dawk li qegħdin jilmentaw li m'għandkomx ħin bizzet għal dan, aħna suppost taħt ir-regoli tal-parlamenti li niprovdu opinjoni xifti ta' żmien ilu. Aħna diġà jenna niddiskutu dan il-punt. L-lum kellna bżonn nieħdu deċiżjoni fri jekux ħanajdu iva għal bini ta' Bradel jew le sabiex aħna kun nistanim xil qudin il revolution wrong aħna edin edin istaqsuna biex nażlu hawnhekk tajt l-onorevoli dura bejn il-kolera u l-pesta. Din hija deċiżjoni tajba? Irridu aktar dettalji aħna u għal-parlamenti għal-bini tal-parlament aħna kena niprovdu id-dettalji kollha neċessari qabel ma tsajna nibxu l-qoddim. Grazzi tassew. Is-Sinjura l-Onorevoli Grassel. Il-ħaġa li aħna ma nafux jekk il-kapital tal-bini jew il-bini nnifsu xajkun tajjeb jew le, laqas biss nafu ċifra. Ma nafux il-manteniment ta' dan il-bini. Jekk ma jkunniex din l-informazzjoni, nistax deċizjoni deċiżjoni llum. Iva jgħid il-President. Eżis kollegi. Diġanna, xur minn mindu l-gruppi politiċi il-mentaw li il-Sinjura Ashton u l-EEAS kienu qed jitolbuna fil-fatt biex jaraw eżattament biex jistaw jimxu l-qoddim. Issa bħalissa aħna eh, ma nistawx intihom intuhom tweġiba. Hawnhekk kulħadd qed jitlob aktar informazzjoni. Rapporter x'tajdilna? Jiena surċer nażel l-ewwel għażla. Maħħa jrid ikollha l-opinjoni sħiħa li jiena ħloqt. U għatfadal ċertu mistoqsijiet kif għattilkom. Il-bini kollu kemmu ma jeħtieġ manteniment jew rinnovazzjoni. Ma jeħtieġ dan, il-bini ta' Bradle. Għandu problema oħra l-fat li hemm pompa tal-petrol eżattament ħdieħ. Allura di mhix ħaġa ideali bla dubju. Dawn ma lażliet li għanna fuq il-mejdejna kontra portier u allura tinressaq dawn lażliet li fl-opinjoni tiegħi jistgħu forsi ikunu l-aħjar minn l-ara li għanna. Irrid ikollna però pjanar temporanju tajb u mhux biss għall-Parlament imma anke għall-Kummissjoni Kunsill u l-IAS. Grazzi tas-sewjet il-President, nirringrazzjakom. Jiena nressaq dan għal-vot mela għażla A dawk favur President Jott. 16 issa dawk kontra. Seba kontra astenzjonijiet? Erba astenzjonijiet. Ma mela, din hija l-għażla li ser timxi l-qudiem. L-aħħar ħaġa it-trasferiment. Taħsbu rapporter li aħna nistgħu niddeċidu llum fuq it-trasferiment jew neħtiġu aktar żmien li forsi nista' ngħid li jaj iva għandna bżonn aktar żmien. Mela il-votazzjoni fuq trasferiment nagħmluh id-darba li jmiss. Skużawni tal fajt il-kompressjoni, però aħna tassew kellna niddeċidu dawn l-affarijiet. Is-Sur Sullivan ma kellux ċans jitkellem, però ingħata il-flus biex ikun jista' jimxi l-qudiem. Grazzi.